Jena kontent li l-lum se niddiskutu opinjoni importanti ħafna bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna għall-lum. Infakkarkom illi l-laqa edha tiġi mxandra fuq l-internet. Nimmaġina illi għaw ħafna nies edin isegwu il-ħidma tagħna illi huma interessati f'dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk. Għanna n-newsletter li toħroġ ta' kull xahar illi tistaw tabbonaw ruħkom għalija fuq l-internet, jek tibatunna e-mail, nibatu ilkom hija interessanti uh, u fija ħafna links għal dokumenti uh, li jirrigwardaw il-ħidma li qegħdin namlu. Dwar il-provi kliniċi u dan il-proposta il ta' regolament, Christian Buzoj diġa prezenta l-emendi tiegħu, issa ħna qegħdin nistudjaw dawn l-emendi li għamlu il-Shadow Rapporters, nil-qaħom għawnek il-lum, nil-qal il-Filip Juvan, il-Sir Charles de Mosa, Heidi Merba, eh, kollegi li għadhom ma waslux, ħanaraw minnaw eh, mill-Kommissjoni Iva rappresentant tal-Kommissjoni illi dejjem ħassem attiv ħafna eh, f'dan eh, fil-ħidma tagħna mid-DG Sanko. Natik l-opportunità li tajt kentejn aktar tard din hija opinjoni mill-Kumitat tagħna li se joħroġ jintbagħtu mbagħad lill-Kumitat Envi imma hija opinjoni importanti ħafna għaliex inħossu illi eh, dan huwa element essenzjali biex ikonna ċentru medikali li jkun innovattiv u li jkun uh, uh, avvanzat propju għal ġit dejjem tal-konsumaturi. Mela, Kristjan l ewwel Grazzi ħafna Malcolm. Jena sanajt kentejn fuq l-emendi tagħna u dak li prezentaw l-emendi. Jena nixtieq nirringrazzja li dawk il-kollegi kollha li prezentaw emendi għal dan ir regolament għal kontribut tagħhom. Skużawni illi ftit qabel il-voti se jkolli nitla għax irrid naqbad ajruplan biex imur lura Bukarest għax għandna l-Kongress tal-Partit. Se nipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Uh, jiena jena se naħdem iktar mal kollegi tiegħi shadow rapporters li huma interessati f'dan ir-regolament. ikonna uh, iskar diskussjonijiet qabel ma jkun hemm il-vota ħari. B'mod ġenerali rrid ngħid illi ilan huwa illi nżommu l-proċedura sempliċi kemm jista' jkun għalix ek unbat nkunu nistaw naġlu iktar naf illi l-iskadenzi umma pjuttost osra għal ċerti stati membri xoħut minnom se jisibuhom ta' sfida imma xorta rritnajdilkom illi il-pass illi naqbdu huwa essenzjali sabiex insiru iktar uh, eh, attrajenti biex inkunu iktar kompetittivi uh, fil-qassam ta' riċerka klinika b'mod ġenerali. Eh, aħna se naħdmu b'mod ta' approvazzjoni awtomatika biex niżguraw illi l-istati membri rispettaw il-kalendarju, esperjenza bid-direttiva dwar trasparenza u ritna għalfejn dan huwa meħtieġ għal kiena ma naqbilx eh, ma ebda emenda li jolqod dan il-prinċipju imma jekk kun hemm kjarifika naqbel għaliex jekk stat membru ma jippreżentax ir-rapport tiegħu qabel l-iskadenza mela dik l-applikazzjoni tkun ġiet approvata. Fu l-evalwazzjoni etika naraw illi għaw tħassib dwar l-inklużjoni espliċita tal-komitati tal-etika la voli ma seħħulhom eżattament ek. U l-bicċa l-bida tal-kollegi tiegħi illi prezentaw l-emendi u mamħasba dwar dan ukoll. Issa aħna rridu nsibu post fejn nistgħu nagħmlu din ir-referenza biex ikun hemm koerenza u nevitaw li jkun hemm repetizzjoni fit-test. Għandi riserva dwar l-emendi li estendu il-raġunijiet għalfejn l-istati membri jistaw ma jaqblux ma xi rapport partikolari fuq kwestjonijiet etiċi dan huwa esagerazzjoni u jiftaħ eh, ħafna eh, problemi għal raġunijiet differenti. L-artiklu 86 li referi għall-użu ta' ċerti tipi ta' ċelluli skont leġislazzjoni nazzjonali deġa joffri salvagwardja suffiċjenti bħala fir-rigward tal-ewwel parti fuq il-konsens informali nemmen il-li ir-wol il-li jirregolaw dan huma essenzjali sabiex ikun hemm protezzjoni xirqa ta' suġġetti madana kollu xorta nħoss li hemm bżonn li aħna nsaħħu l-flessibilità u li nqisu r realtà tal-provi kliniċi b'mod partikolari fir-rigward ta' persuni b'diżabilità, minorenni jew provi kliniċi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Hawnhekk għandna mendi importanti Mr. sur Jovan li huwa speċjalist f'dan il-qasam Xi jementi forsi rridu neżaminawhom b'attenzjoni għaliex huma restrittivi, pereżempju il-konsens informat mod ġenerali. Dwar it-trasparenza naħseb illi l-kol kemm intom diġa' qegħdin tirriflettu dwar dan għaliex huwa punt sensittiv ħafna. Irridu neħduha bis-serjetà, Naħseb illi irridu nqoddu attenti eh, u naraw fejn hemm trasparenza u fejn eh, din sempliċement iżid il-pis mingħajr valur miżjud. Jiena ma naħsebx illi wieħed jagħti ġustifikazzjoni pubblikament għal eh, l-irtirar ta' ġustifikazzjoni se jservi xi għan partikolari. Imma meta timbeda prova u tispiċċa qabel iż-żmien mela l forsi wieħed ikollu interess ikun jaf għalfejn seħħek. Dwar it-trasparenza tar-riżultati jiena mid proposta li nittama setati tagħti bażi għal soluzzjoni aħarija. Mill-perspettiva tiegħi it-trasparenza tar-riżultati hija importanti sabiex niffaċilitaw eh, l-iskrutinju tal-provi kliniċi minn xjenzjati indipendenti inqis li huwa importanti wkoll li konna approċċ bilanċjat u li jkun hemm dispożizzjonijiet illi huma xirqa għall anijiet li rridu nilħu, niddeċidu xirridu nikxfu u meta. Għallek jena proponejti li niddefinixxu taqsira eh, tal-rizultati għabbażi ta' dawn l-elementi fl-annes il-ġdijt li ta' a illi umbat jista' jkun eh, immodifikat permezz tal-atti delegati illi mod ġenerali l-inna ma joġbunix ma naqblux maħħom imma naħseb illi f'dan il-kas dawn jistaw jkunu soluzzjoni effiċjenti imbatten proposti alternativi biex noħorġu nipublikaw eh, rapport illi jati data anonima fuq il-pazjenti jien għandi riservi għawijin dwar dan għal xwet ma jistax ikun jaf eżattament ċużu se jsir minn din id-data u jista' jkollha uh, impatt eh, kontra fuq il-kompetizzjoni, impatt negattiv mingħajr ma jġib valur miżjud dak li għandu x'jaqsam l-iskrutinju tal-riżultati eh, ta' provi kliniċi għalek naħseb illi irridu neżaminaw dan il-proposti bir-reqqa u nittama illi aħna jirna xinna neħu kompromess sensittiv u eh, għaqli fuq din il-kwestjoni. Nżidu trasparenza li hemm illum imma nqisu wkoll ir-realtà tas-sitwazzjoni. Dan kienu il-punti ewlenin li xtaqt inqajjem. Ehm, skużawni li se jkolli nħallikom qabel il-vot u nirringrazzja lil kollegi mill-qalb għal kooperazzjoni eccellenti li kenna. Grazzi ħafna Kristjan għat mexxija tiegħek esperta fuq dan id-dossier naf li ħdimt fiq mal-Shadows eh, issa nisema minnant Filip Juvan biex jispiegħanna xinu mal-emendi tijaw. Filip. Grazzi, Sur President. Jina nishtiq li ewel net infakar li test tal-Komissjoni huwa test tajjeb illi tejjeb il-situazzjoni tal-provi kliniċi fl-Europa, għallu volja naħseb illi xorta waħda tem lokal titjib tal-proposta tal komissjoni u il-proposti ta' Sur Bozoj eh, jimxu f'din id-direzzjoni li firħulu. Jien għandi żewġ punti eh, b'mod partikolari fuq l-emendi li proponejt l-ewwel net fuq dispożizzjoni li l komissjoni implementati ġifir noħol u distinzjoni bejn il-provi eh, kliniċi b'intervent baxx mill-oħrajn, ġifir dinja uh, interessanti ħafna żewġ kummenti fuq dan naħseb illi m'għandniex nitkellmu fuq low intervention imma low risk ta' sogru baxx. U mbagħad jiena nistaqsi kemm hu rilevanti li wieħed ikollu żewġ kategoriji minn flok uh, iktar minn uh, eh, zewċ kategoriji bħal per dak li uh, sistema li juża l-OECD ħafna minn dawn il-pajjiżi tal-OECD se jkollhom klassifikazzjoni li eh, mhix se eh, mhixija hija mhijiex dik li se nivotaw aħna hawnhekk imbagħad dwar il-pubblikazzjoni tad-data trasparenza dan huwa suġġett politikament importanti illi ma rridux inkunu ideoloġiċi fuq u nispjega l-fejn dawn huma żewġ affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. L-ewwel net aħna rridu kif qed il-Kummissjoni li r-riżultati tal-provi u tal-istudji jiġu publikati u jisiru pubbliċi fuq xiex qed nitkellmu x'qed nitkellmu dwar id-data kollha, ma qed nitkellmu dwar ir-raw data għaliex dak ma jista' jsir xejn bihom. Imma data illi tkun tiftiem analizzata, data kompleta memx għalfejn eh, nisperaw li ma jkunx hemm min jipprova it-tappan xi ftit il-trasparenza. Għalhekk din il-data sħiħa hija data sħiħa u analizzata għalliex inkella id-data li ma tkunx kompleta ma jkolleb dan tores għal pubbliku fuq il-website tal-FDA fl-Istati Uniti hemm din id-data li hija preżentata, hija spjegata b'mod ċar ħafna u hija propju din il-forma li għandna naddottaw. Mbagħad hemm mod ieħor kif nippreżentaw il-data li m'għandu x'aqsam xejn u illi mhux dak illi aħna nirreferenzjaw fil-istudju tagħna li id-data tal-istudju kollha eh, inklużi raw data irridu jkunu aċċessibbli għal daw kollha irridu jerġgħu jagħmlu il-kalkoli, irridu jerġgħu jagħmlu l-analiżi, irridu jiżguraw illi eh, dawk ix-xjenzjati m'amlu żball. Imma din id-dejta ma tkunx fil-fatt eh, data li bħet jista' juża. Għalhekk jiena nieqaf hawnhekk nerġa' nirringrazzja lir rapporter għaxor intelligenti illi wetta. Uh, thank you very much, uh, Philippe Juvin. Uh, Christelle Chaldemosa. Tak for det her, formand. Også øh, tak til her Busøj for uh, hans, uh, synes jeg, ganske interessante... Uh... Grazie, Hafna, Sir President, og grazie, Christian, al uh, abbozz ta' rapport interessanti għall-aħħar. Jiena ma nistax ngħid li ma naqbilx ma l-emendi illi ppreżenta Sur Bozoj Eh, emendi fuq ir-rapport tiegħu stess. Imma l-oħrajn huma pjuttost diżappuntanti dak li huwa essenzjali għalina bħala soċjodemokratiċi huwa livell oli ta' trasparenza kemm għal pazjenti imma mhux biss. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm trasparenza fl-interess tal-pubbliku. bżonn li jkun hemm trasparenza sħiħa dana fl-interess tal-pubbliku għalhekk it-trasparenza trid tissaħħa jekk irnexxinna insaħħu nkabru it-trasparenza mela aħna nistgħu napprovaw aktar provi kliniċi. Li huwa importanti għal qasam tal-saħħa pubblika illi aħna jirnexxinna nofru provi kliniċi trasparenti. Għalhekk hemm bżonn illi insibu bilanċ illi mill-banda ma jkunx hemm burokrazija żejda imma minnaħa l-oħra wkoll illi inħarsu il-pazjenti u it-trasparenza hija element essenzjali f'dan il-bilanċ. Għalhekk naħseb illi rridu naraw kif se nħarsu din it-trasparenza. Naħseb illi m'għandniex nitkellmu biss dwar uh, data li ma tkunx ġiet maħduma u pproċessata. Anna forsi nitkellmu dwar provi kliniċi b'mod ġenerali bil-mod kif jiddeskrivihom ir-rapport. Mela, aħna nixtiequ li napprovaw ir-rapport imma dan il-bilanċ għadna ma sibniex. Grazzi Heidi Rule. Grazzi ħafna. Jiena u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol eċċellenti illi għamel imma fl-istess ħin irrid ngħid fejn għandna diffikultajiet u naqbel ħafna ma dak li qalet is-Sinjura Xalde Mose. Uh, eh, fil ġermania fil-fatt kien hemm dibattitu fuq dan għalem għax hemm xi biżat illi rridu uh, nindirizzawhom kellha aħna se naslum kien hemm il-biża illi l-protezzjoni tas-suġġetti ta' dawn il-provi uh, forsi tintilef. Dinja kwestjoni ta' trasparenza, irritu kunem trasparenza, imma trasparenza anke fir rigward tal-pazjenti li jridu jkunu jafu għal xiex qed issir riċerka u kif. Inkella aħna sen, eh, sen daħlu ħafna biżat illi se jkollhom effett negattiv fuq il-proċess sieħu nittama li jirna xinna sibu kompromessi xir f'dan ir-rigward. Adam Bielen, għandek xi punti tal-minant shadow rapporteur? U qabel ma jitkellem Adam għaw xaħat li jishtiq jintervjeni, apparti Shadow Rapporteurs, Adam mela. Grazzi, President, jena nitkellem għannom tal-kollega Emma McCartney għalix illum ma setax tkun mana. Ija staqsitni biex nikkommenta fuq xoħut mill-emendi li prezentatik, madwar 20 emenda, bilan illi nitċaraw xie aspetti tal-regolament proposta ta' regolament, il-Sinjura McLaughlin taħseb illi irridu niċċaraw id-definizzjoni ta' reporting member state. Uh, u dan ma jamiex distinzjoni bejn stat membru wieħed u ħafna stati membri dana meta jkun qed tkun qed isir l-ewwel parti tal-analiżi hija temmen illi meta jkun ġi awtorizzat tkun ġiet awtorizzata xi prova fi stat membru wieħed u dan se jkun estis għal stati membri oħrajn irridu nistaqsu jekk dak l-istat, eh, l-opinjoni ta' stat membru wieħed tistax issostni eh, eh, deċiżjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Dan u dina xi ħaġa li rridu niċċarawa kif ukoll ir-rwol tal-Istat Membru li rrapporta mbagħad proponiċi emendi għall-artiklu 6 biex niżguraw li jkun hemm biżejjed ħin għall-Istat Membru ta' il-responsabbli għar-rapportar biex jagħmel evalwazzjoni inizjali jkun hemm biżejjed ħin biex isir isir Eh, evalwazzjoni konġunta u konsolidazzjoni. Aħna ma nixtiqux li l-iskadenzijiet tawlu kollha kemm huma, irridu sempliċement nevitaw situazzjoni fejn eh, l-istat membru konċernat jista' jippreżenta kommenti lill-istat membru ta' appoġġ sal-aħħar ġurnata tal-perjodu ta' evalwazzjoni meta jrid jiġi ppreżentat l rapport aħari lill-istat membri konċernati Fir rigward tal-artiklu 6 tajt ukoll illi dispożizzjoni li tippermetti eh, skadenzi itwal eh, biex natu eh, input espert għal prodotti ta' terapija avanzata jew terapiji oħrajn. Dan huwa possibbli u f'dawn il-każijiet partikolari, is-Sinjura McLaughlin tħoss illi għandna nżommuha hemm. Unbat il-kumitati etiċi indipendenti r-wol tagħhom għandu jkun iċċara anke jekk dawn huma koperti u kopert mill-proposta dawn irid ikun imsemmi b'mod espliċitu fl-artiklu 39 ipprovat iċċara l-obbligu tal-sponsor eh, f'dak li għandu x'jaqsam il-preżentazzjoni tar-rapport annwali li taħseb jista' jkollu wkoll impatt pożittiv fuq in-negozji u fl-aħħar ma mhux l-inqas tixtieq li dan ir-regolament jidħol fis-seħ la darba il-portal eh, ikun qed jaħdem bisħiħ. Good. Well, thank you very much uh, to all the shadows. Grazzi ħafna grazzi li shadows u l-relatur jekk għax ħaddieħor li jixtieq jitkellem qabel uh, ma nadil kelma uh, dikjarazzjoni importanti mhux se jkun hemm servizz għal kafe illum, iżda hemm il-kafe barra tistgħu tmorru għal kafe intkom stess. Hemm eh, tilwim industrijali u jiena m'iniex se neħu ehm, m'iniex se nappoġġa ebda naħa. Hemm il-kafe barra jekk xi ħadd jixtieq jekk jogħġbok ehm, ħanlestu dan il- dan il-xogħol qabel il-votazzjoni iżda Iżda nixtieq infakkarkom li għandkom bżonn il-karti tal-votazzjoni biex niċċekjaw il-numri eh, mod preċiż mela. Stefano Soros, grazzi ħafna sur ċer eh, nasab li liżjed importanti u li sur Busoj jista jista jmur jieħu l-ajruplan tiegħu għax aħna nfaħru x-xogħol tiegħu m'għandi xejn nżid miegħu fir-rigward tal-proċedura li għandha tibqa' sempliċi aħna lesti nsibu soluzzjoni. So biex nżidu il-Komitat tal-Etika dwar l-opt-out, aħna naqblu dwar l-konsens informat, aħna nitkellmu dwar dan li zjed fuq l-emendi dwar l-interventi ta' xi shadows jiena nixti eh, nagħmel xi żewġ kerifiki. L-ewwel net il-protezzjoni tal-suġġett aħna naħsbu illi nix innaqsu il-test ma mandux innaqqas il-ħarsin tal-persuna u t-tini nisħaq um, bil-qawwa li hawnhekk qed nitkellmu dwar żewġ affarijiet. L-ewwel net it-trasparenza taż-żvelament tad-data illi ġew illi applikajna għalih u anki l-awtorizzazzjoni fuq il-marketing dakka m'għandux x'jaqsam għal din il-proposta leġislattiva politika tal-izvelament tal għandu xi konsekwenzi qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja wkoll iżda dan hawnhekk għandu xi qasam l-awtorizzazzjoni tal-mediċini. U hawnhekk huwa dibattitu tagħna u hawnhekk l-iżvelament bisħiħ għandu jiġi mfittex f'rigward tal-regolament tal abbozzat li regola l-provi kliniċi kollha li jinkludu dawk li mumiex komerċali li jisiru mill-akademiċi u anki dawk li jisiru mill-karitajiet zar um, ehm, ta' riċerka l-universitajiet u koll emmek għanna noqdu attenti ħafna biex ma nimponux fuqom pizijiet gbar mux raġonevoli jek għandek istituzzjonijiet ta' riċerka fil-kostituenza ta'kom um, ehm, morru kellimom l-esperienza hija waħda interessanti ħafna għanna noqdu attenti għawnek nixtieq ngħid biss li aħna se nikkonsidraw bir suġerimenti suġġerimenti il minn surbu Sajf dan ir-rigward. E, peress li jrid jieħu l-ajruplan u jattendi xi kongress tal-partit jista' jitlaq. Surbu Soj fil fat telaq. Iżda naf li ħanota ta' dak li qed is-Sinjura Berra? Ma rajtekx qabel, skużani għanna ftit taħin bekk eh, kellek kontribuzzjoni x'tagħmel u eh, żgur li eh, se nieħdu nota tagħhom. Grazzi. Jiena naqbel mal-biċċa kbira tal-argumenti illi ressa is-Sur Juvan u nixtieq illi nżid xi ħaġa fir-rigward tat-tisħiħ ta' trasparenza huwa veru li dan huwa suġġett li inna niddiskutu għaliex fil-fatt it-trasparenza hija dejjem ħaġa tajba ma sa fejn għandha tasal. U fil-fatt jiena naqbel mal-Kummissjoni li edha Eh, t-deskrivi il-multipliċità ta' tipi ta' provi kliniċi u l-istudji mhux huma m'għandhomx kollha l-istess eh, tip ta' data u mhumiex taqsek iddettaljati. Jiena nġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li it-trasparenza sħiħa u assoluta kultant tista' eh, kolla effetti opposti u negattivi għaliex jekk aħna noħorġu il-raw data, il-data mux proċessata, data individwali, dan jistaj jwassal għal iktar konfużjoni fost il-pubbliku għaliex din it-trasparenza iva titlob illi tingħata informazzjoni, ma mhux informazzjoni li ma tiftijemx, ma tistax tinqara u li eh, iktar iħasseb l pubbliku Jiġifieri din hija xi ħaġa li rridu noqogħdu attenti dwarha fir-rigward ta' trasparenza, mbagħad data li tkun eh, evalwata, li tkun spjegata, eh, b'riżultati li jkunu argumentati sew, illi jista eh, jispjega ċerti affarijiet lil pubbliku jew lil pazjenti, aħna ovvjament naqblu ma' dan u dana minnajr per eżempju ah, per eżempju Eh, provi kliniċi fuq prodotti medicinali eh, li u jipromuovu data eh, individuali naħseb li din tista' toħloq problema fl-aħħar mill-aħħar ta' kxif ta' proprjetà intellettwali u għalhekk irridu naraw kif sensibu bilanċ bejn dawn l-aspetti. U jien għandi mistoqsija dwar it-twessih tal-istudju għal stati membri oħrajn. Eh, Jiena għadni ma fimtux dan il-punt, forsi xaħat jista jiċċarali dan il-punt flima kontest aħna sen wessaw dan eh, it-twessiħ għal ċentri ta' riċerka oħrajn, naħseb hija ħaġa tajba li meta studju kliniku eh, li kun ġie approvat u ma jirnexxilux issib ammont suffiċjenti ta' pazjenti fiċ-ċentri miftuħin mela wieħed jista' jfittex pazjenti oħrajn fi stati membri oħrajn imma dan mbagħad eh, irrit ikun approvat mill-istat membru konċernat fuq livell ta' etika. Issa jiena nixtieq nkun naf sitwazzjonijiet oħrajn jistgħu ikunu inklużi f'dan il-kuntest ta' twessieħ ta' dawn l-istudju provi kliniċi. Well, since we have a bit of time before the vote, uh, if Stefan Asura Mela, għad fadal ħin qabel il-votazzjoni jekk Stefan jixtieq jitkellem jiena għandna ħin. Stefan, tixtieq titkellem? Iva, se nitkellem fil-qosor bil-Franċiż, peress li s-Sinjura tkellmet bil-Franċiż, hemm proċedura għall l-estensjoni għal ċentri ġodda ta' riċerka u stati membri ġodda. Din hija proċedura li hija bbażata fuq proċedura ta' approvazzjoni. Għalhekk eh, il- eh, it-tieni parti tal-dossier li tiġi prezentata lill-awtoritajiet hija suġġetta għal evalwazzjoni addizzjonali għal stat membru ġdid għal ċentri ġodda fi stat membru ġdid. Jiena naqbel ma dak il ntqal dwar it-trasparenza. Jiena fil-qosor ħafna Rrid nisħaq fuq il-fat illi dak li għandu x'jaqsam mal tqassim ta' provi u data klinika kliniċi għal medicinali autorizzati huwa differenti huma differenti minn dak li għandu xaqsa ma' trasparenza fuq provi kliniċi li għandhom um, għandhom xaqsmu ma' profiling u trattament medicini uh, eżistenti minn akademiċi jew istituti ta' riċerka pubblika jew inkella mill istituzzjoni ta' karità. Issa, peress li semmejtu l-punt ta' trasparenza, jena nishtiq nitlob il-dawk illi se jaħdmu fuq dan il-test illi jiqisu il-kontesti reglamentari u situazzjoni, differ differenti fejn jistaw daw dawn il-provi kliniċi. Grazzi. Good. Well, thank you very much. Tajjeb, grazzi. Christian Bozoj kellu jitla u eh, bekk mux se jitkellem fl-ħar ta' dan dibattitu ma nafx jekk il-shadows jitkellmu dwar xi punti oħra. F'dan il-każ se nirringrazzja Christian għal kemm mhuwiex hawnhekk u anki shadows naf li qed taħdmu wkoll fuq il-kompromessi qabel il-votazzjoni. Mela, l-iskeda. Il-shadows jafu l-iskeda iżda għal kulħadd se nikkonsidraw il-kompromessi fl-20 ta' Marzu Umbat se kunem votazzjoni fil-komitat dwar il-suq tal- tal-komitat komitat fil 21 ta' marzu mbagħad hemm ehm, votazzjoni fil-League Committee wkoll fil-24 ta' marzu u l-25 ta' marzu. Mela se ngħaddu għal votazzjonijiet. Nixtieq nilqa' dawk li edin hawnhekk għal votazzjoni li ma kinux hawnhekk din il-ġimma nixtieq eh, Ninformak li għandkom, ninformakom li għandkom newsletter ġdid tal-komitat, għandkom kolkom dan il-newsletter, aħna nikonsinawom għom kol fil-uffiċi ta'kom u intkom se tabbonaw għall-istess um, newsletter. ħaġa pratika issa, mannix il-servizz il, eh, tal kafe dal-ħodu, iżda kafe barra Mela, jekk tixtiqu xi kafe qabel ma nibdew, da, din hija dan huwa servizz tal biex intejbu il-produttività tagħkom mhux fl-istess forma llum iżda huwa disponibbli. Il-kafe jinsab barra, sinjuri. Issa jekk jogħġbok oqgħodu attenti illi għandkom il-karta tal-votazzjoni miegħek għax irridu nikkontrollaw in-numri. Mela, jekk kulħadd huwa les, sinjuri? Um, forsi nistgħu ngħaddu għall votazzjoni jekk uh, tieħdu postkom, sinjuri. Mela, se ngħaddi għall votazzjoni għal dalodu. L-ewwel net għandna numru ta' voti fejn ir-rapportez u shadows qed jitolbu l-Kumitat biex eh, jingħataw mandat biex jiftħu negozjati mal-Kunsill biex ifittxu ftehim fl-ewwel qari. Se nistieden lill rapportez għal kull um, file biex jiddikjaraw biex l-kom il-kas. Skont regoli tal-proċedura biex jiksbu mandat iżjed minn nofs il-membri eh, tal kumitat għandhom jivvataw favur għanna bżon ta' 21 um, ehm, vot favur biex ikonna mandat. Il-proċedura bek ek taħdem. Mela l-ewwel net dwar id-direttiva li temenda il-kwalifiki id-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali il- L-ewwel net il-relatur se tipproponi l-argument tagħha un mbagħad il Grazzi, President, grazzi l-kulħat. Il-prezentazzjoni se tkun assira għarrexina. Essenzjalment, xtaqt nirringrazzja l gruppi politiċi kollha fuq dan id-dossier palma tafu aħna ħdimna fit-tul fil-working group li aħna ħlaqna fuq il-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u s-sena l-oħra Flimkien mal-Kommissjoni kellna skambi ah, regolarment u jiena nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporters kollha tal-gruppi politiċi kollha li kull wieħed eh, u waħda minnhom skont eh, eh, da kollu li kienu jafu ġabu kulturi u kontribut importanti u għamlu sforz kbir biex naslu għal vot fil-Komitat imkow u nibatu sinjal għawi minnaħat tal-Parlament, mux biss l-Konsill Ewropew, li aħna issa se nibdew ninnegozjaw eh, fl-interess ta' ċittadini kollha, imma naħseb li aħna permezz ta' dan il-vot batna sinjal għawi li ċittadini Ewropej kollha u irrit nisħaq li jiena minix uh, fan ta' l-ewwel qari bħalma tafu imma naħseb illi f'dan id-dossier irridu namlu kem jista' jkun fl-iqsar żmien possibbli ejjew ma ninsewx illi hemm miljuni ta' żgħażagħ l llum illi għalihom il-mobilità mhux lussu immaħtieġa biex huma jsibu eh, ġejjieni professjonali. Jiena fil-mandati li nittama settun illum biex ninnegozja mal-Konsil, aħna għanna dan f'moħna il-ħin kollu. Intom tafu li eh, li noħolqu dan il-kontest komuni ta' taħriċ, il- il-kontratti u din il-karta professjonali u kol illi uh, settejjeb il-kondizjonijiet għal professjonisti u ċittadini. Dejjem jali sigurta u fiduċa jina nitlolbkom il-fiduċa ta'kom u jina nwetkom il-li se naħdem bit-trasparenza li kull darba li ħna se jkonna diskussjonijiet mal konsil u l-Presidenza Irlandiza jaħarqana ħafna li taħdem fuq dan id-dossier, aħna niġu hawnhekk f'dan il-Kumitat Imko u niġi jina personalment intikom rendi kont. Grazzi ħafna mill qoddim tal-li taqtituni dan il-mandat. Grazzi ħafna, grazzi għal prezentazzjoni ċara ħafna għandi tħabira in ġenerali. Dawn il votazzjoni huma importanti ħafna. Mela, punti in ġenerali li applikaw għal dawn il-ftemit kollha li aħna fl flimkien mal-koordinaturi u mar-relaturi u shadows. Aħna sensibu ħin fil-komitat f'kull sessjoni tal-komitati fejn ikonna mandati se jkun hemm post biex il-relatur ikun jista jippreżenta l-progress war negozjati l-komitati u il-punti li għad fadal u xi punti għal-pubbliku. Dan huwa żvilupp ġdid jiena determinati li dan il-kumitat se jkun ta' eżempju fil-manager tal-negozjati ta' Trilogo. It-tim ta' Trilogo se jkun il-rapporter u il-shadow rapporters u jiena se jkun il-president fil-laqat kollha u se niproċedu hekk u se naħsbu fi kull flasġija mill-nofs tal-April il-qoddim. Mela, se naddu għal-votazzjoni hawnhekk. Sur ġvab. Skużani. Skużani jena biex taqt tinżid fil ta' trilogu il-birra il-koordinaturi edna bitċar li aħna nixtieq nirriservaw il-possibilità il dejjem nivotaw kontra il-Kunsill jekk ma jkunx hemm budget min-naħa tagħhom Ovvjament dina se tkun eh, kwestjoni dwar kif aħna nimmaneġaw il-negozjati jina qatt ma sibt okkażjoni bħal din u żguri li l-rappreżentanti tal konsil se jisema birraqgħu lil din iżda fil gwad tal-rapport tiegħek fil-rigward tad-drittijiet tal-konsumaturi kena diffikultajiet, rissaqna r-rapport lejn plenarja u kellna referenza lura lill-kumitat il-tim ta' negozjati ta' negozjar għandu din l-għażla li dejjem jista' juża um, jiena se, se nadi l-kelma kif intqal mis-Sinjura Van, aħna nafu x'inhuma l-linji ċari tal-politika, żgur li se niksbu suċċess hawnhekk mela l-votazzjoni għall approvazzjoni ta' mandat biex aħna n-negozjaw fuq l-arfin reċiproku votazzjoni miftuħa, Sinjuri. Eh, tistaw taġri kħiġbok? Wasanna l-34, votazzjoni, 33, għaw xaħat tiħor li sena l-votazzjoni. Approvata bil-28 favur, erba kontra u assenzjoni waħda nija bis, għandek mandat ċar. Um, Nawgura li kull suċċess, grazie ħafna issa naddu għal-rapport mis-Sinjura l-Grip. Sinjura l-Grip edha hawnhekk Iva. Skużani. Edha hemmhekk hemm wara mhux fuq il-bank il bank tal ppe Mela, il-kelma dwar il-kodiċi doganali li s-Sinjura Legrip biex titlop mandat naf li għanda xie punti addizjonali illi tixti l-approvazzjoni ta'kom fil-diskarazzjoni konġunta. Sinjura l-Grip. Oui, merci. Grazie, President eżis kollegi, aħna minna ftit momenti oħra se nivotaw fuq il-mandat illi l-tim ta' negozjati tagħna jista' jagħtih il-possibilità li jibda jiddiskuti mal-Konsilju Kummissjoni fuq dan id-dossier ta' recost tal-Kodiċi ta' Dwana tal-Unjoni. Sissa issa grupp politiċi kollha għalu li huma favur loti ta' dan il-mandat tan-negozjati u għalhekk il-vot suppost li konferma eh, din l-opinjoni favorevoli tal-gruppi politiċi kollha. Jiena nishti eh, niċċara dan il-punt qabel ma nifotaw, jiena il-rapporter u il-shadow rapporter fuq dan id-dossier jixtiequ li jagħmlu dikjarazzjoni illi aħna qbilna fuqa u illi din se tkun eh, inkluża fil-minuti ta' din il-laqa tagħna tal-lum hija dikjarazzjoni qasira u nixtieq naqrajilkom il-rapporter, il-shadow rapporter jaqblu illi tiġi konsidrata il-possibilità li nitolbu l-Kommissjoni Ewropea biex f'Marzu tippreżenta proposta ta' emenda tar regolament numru 450 tal-2008 mid-data tal-applikazzjoni kif imsemmija fit-tieni subinċis tal-artiklu 188 eh, f'każ illi l-istat tal-negozjati mal kunsill ma jippermettix illi jintlaħa għal ta' kompromess sodisfaċenti qabel nofs Marzu din id-dikjarazzjoni u se nikkonkludi hawnhekk sur President hija eh, dovuta għal żewġ eh, punti partikolari ta' tim ta' negozjati. L-ewwel net hija l-espressjoni ta' rieda ċara li aħna mmexxu in-negozjati b'mod effiċjenti, mod kostruttiv dana sabiex nalqu fuq dan la bozz ta' riforma eh, grazzi għal ftejim ta' kompromess tajjeb u it-tieni raġuni Eh, għalfejn edin namlu din id-dikjarazzjoni eh, huwa marbuta għal tħassib li għanna dwar ir-rispett għal prerogattiv ta' eh, l-istituzzjoni tagħna ġifir il-Parlament Ewropew, il-prerogattiva tal dan il-Parlament illi aħna impenjati illi niddefenduha fin-negozjati. Ehm, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mela se sanifutaw dwar il-mandat għal eh, kodiċi doganali għall-Unjoni ehm, l-istess persuni li jina semmejtum eh, dana eh, kollu se jkun fuq il-websajt għal kull minet jisma u jara mela se niftaħ il-votazzjoni fl-imkien mal-dikjerazzjoni mis sinjora l grib Votazzjoni miftuħa, Sinjuri. Il-votazzjoni jamaluqa, Signori għaddit minn 35 favur u wieħed kontra għandek mandat ċar u nawguralkom għal suċċess mela issa naddu għal rapport dwar il-konċessjonijiet. U senati l-kelma l-rapporter Filip Juvan. Filip, tista' titkellem. Sir President, eżis kollegi, jiena nixtieq illi intom ituni mandat biex ninnegozja fuq il-kwistjonijiet tal-konċessjonijiet. Dan huwa suġġett illi jiena naħdmu fuq għal madwar sena il-vot wera illi kien hemm maġġoranza kbira eh, fost il-partiti kollha. Jiena nishtiq najt u koll illi irnexinna niksbu ċerti affarijiet permezz tat test u li dan il-progress illi eh, eh, inata eh, konsensus sħiħ u maħna se niddefendu dan il se nibdew dan it-triologu qabel ma ngħaddu għall-plenarja, it-tim tan-negozjati se jkompli joqgħod attent ħafna biex ifittex soluzzjonijiet ibbilanċjati fil-qasam ta' ħafna strutturi storiċi tradizzjonali f'attivitajiet speċifiċi, per eżempju l-ilma, u nixtieq ngħid il-kollegi tal-Awstrija u dawk Ġermaniżi li bħalissa din eh, eh, segwu eh, dibattitu politiċizzat ħafna li xem l-elezzjonijiet dal-waqt fil-Ġermanja li aħna din attenti ħafna dan is-suġġett il-rapport xadow rapporteru jiena fil-mkien mal-Kummissarju Barnier. Il-Kummissarju Barnier se jiġi hawnhekk illum u naħseb illi se jgħid ukoll illi għandu l-ħsieb illi jfittex u jsib soluzzjonijiet ġodda biex dan it-test jevolvi f'direzzjoni sabiex ikun eh, politikament aċċettabbli għal kulħadd għatem xi marġni ta' manuvra illi se jippermettuna li namlu progress sinifikanti ħafna grazzi. Okay, thank you very much. Grazie ħafna, Filip Ġubba. Mela, nisaw naddu għal-votazzjoni, signori? Ta' t-prezenta xie punt, Filip? Kellek xie punti xtaqra fuq il-mandat? Jew, xek? Le, jena rajt uh, sentenza li deri li kienet importanti li tajt li it-tim ta' negozjati se uh, jibqa attent ħafna biex ifittex soluzzjonijiet bilanċjati fil-kontest ta' strutturi illi uh, storikament ilhom imexxu attivitajiet settorjali u dan se nkomplu nagħmlu tim tan negozjati se jkompli jiddefendi din il pożizzjoni u tistgħu torbtu fuq dan it-tim milli jkompli jagħmel dan. Nasib dak il-punt li ziet importanti u tliftu. Eh, grazzi ħafna. Mela, l votazzjoni hija miftuħa, sinjuri, dwar il-mandat li ta' fuq il kanċessjonijiet biex jiftħu n-negozjati. Votazzjoni maluqa, sinjuri? Għaddit minna 25 favur, 10 kontra u 2 astenzjonijiet ksibna il-21 vot meħtieġ biex niftħu l-mandat u nistennew ħerqanina diskussjonijiet. Infakarkom illi r-relaturi kollha se jingħataw post fil-kumitat minn issa l qoddim negozjati issa se jibdew minn hemm. Issa ngħaddu għal żewġ proposti finali jiena se nissuġġerixxi li l-Sinjura il Eh, Sur Tarabella fl flimkien, hawnhekk qed nitkellmu dwar żewġ direttivi eh, separati il-xiri pubbliku għal utilitajiet u l-direttiva magħrufa bħala dik klassika u bek senati il-kelma li Sur Tarabella biex jirrappreżenta il pozizjoni tar rapporta Grazzi, President bl-istess mod jiena wkoll qiegħed nitlob li ninata dan il-mandat biex ninnegozja mal-Kunsill, eh, niftakru li l-aħħar laqa mal-Shadow Rapporters uh, waslet għal tlet talbiet talba ta' impact assessment l-impatt fuq l-SMEs illi għamel is-sur Dejan għal-ġewe eh, bla poċ tal-ħodur tal-grupp Alde dan jekk dan il-studju ta' s-sir issir mbagħad naraw eh, meta jkun jista' joħroġ dan toħroġ l-opinjoni bħala rapporter. Inti rrit li namel rapport dan il-komitat imkoll kif huma mixin id-diskussjonijiet fit triologu fuq il-punti li qed navanzaw fuqhom dak li għadna waħlin fuqhom u eh, dana jiggarantixxi trasparenza illi dejjem eżistiet fil-relazzjonijiet bej il il shadow rapporters, u taħt il-patroċinju tiegħek stess, anki l-kontatti mal komissjoni u anki mal-Kunsill u mal-Presidenza l-ġdida Irlandiża. U jidir li li dan huwa importanti illi din it-trasparenza tkompli. Tilet net naħseb li hemm rabta li ma ħadd ma jista' jiċħada bejn il-dossier tal-konċessjonijiet u li għal daqstant għal koerenza naħseb li hemm bżonn illi nagħmlu eh, nżommu dawn l-evoluzzjoni ta' dawn iż-żewġ dossiers eh, fuq livell parallel jekk ikun hemm eh, maġġoranza wiesa biżejjed fuq livell tal-Parlament, kien hemm xi punti li kien hemm konsensus wiesa fuqhom oħrajn le probju forsi għax xoħut minnom laqas iftemu sew, ma naħseb illi tul il-negozjati għamnek nistaw li forsi fuq ċerti punti iktar sensittivi naslu għal konsensus iktar wisa li kiena ma għedda diffikulta sur president illi uh, eh, nitleb dan il-mandatu nittama li joġob komittu għuli. Well, thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi tat-mexxija tiegħek u il-rapportes kollax dawn il-dossiers huma eh, komplessi ħafna nixtieq nenfasizza il-kwistjoni tal- eh, biex din direttiva sir iżjed ehm, faċli għall intraprizi kollha naħseb li ehm, dan għal għalbek u kull min innota dan u bekk jiena sen resaq dan il-mandat Assur tara belaw il tim ta' negozjati fuq iż-żewġ mandati, żewġ direttivi um, se niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-PPE um, għandhom wieħed um, iżjed votazzjoni maluqa. 31 favur, 6 kontra għandek mandat ċar. Grazie ħafna. Um, nawguralkom il-rapporters kolla. Issa sen segu dan vir-reqqa. U zgur li sejħu ħafna żmien, iżda zgur li sen riżultati tajbin. Issa naddu għal votazzjoni importanti ħafna fil-gwar ta' sinjura, l-opinjoni ta' sinjura Turnen għal Komitat tal-Impjeg fil-gwar tal-Infurzar ta' Direttiva dwar l impieg tal-ħaddima, sinjura Turnen edha unek, t titkellem qabel ma nifutaw jkjoġbok fil-qosor. Grazzi, grazzi li shadows kollha. Naħseb li kien eżerċizzju interessanti ħafna għal kem kien diffiċli kien importanti għawnek et nishtiqu nibnu um, suq intern għawi bil ħarsins kif xira għal-ħaddima u eh, fejn m'għandniex l-punti negattivi li ġili narawhom li n abbużati jew ma jieħtux il-paga kif xieraq nixtiequ nħarsu drittijiet u dan għandu jkun eh, faċli u trasparenzi trasparenti biex il-negozji jkunu jistgħu jikkonsinnaw il-negozji tagħhom anki barra. Um, ksibna konsens kważi fuq kważi l-artikoli kollha dan din hija kisba bira għanna neħdu nota ta' dan għanna xi eh, artikoli illi rridu nivvotaw fuqhom u se nivvotaw fuq dan grazzi lil kulħadd grazzi lis segretarja tal-xogħol eh, sfiq u anke għal l-impjegati tiegħi wkoll dawk li kienu jaħru miegħi. Nafu ilhom. Grazzi ħafna naf li għamilt ħafna xogħol biex tipprova tikseb ftehim iżda ovvjament se jkun hemm votazzjoni ehm, mill-viċina hawnhekk se nivvotaw mod elettroniku mela isimgħu bir-reqqa, sinjuri. Jekk tistaw tivvotaw malajr dina eh, tajn għax il-Komissjoni se tasal fl-10 u 15 minuta u nasab li nistgħu nivvotaw sa dak il-ħin. Signora eh, Gepato Surġvab, jekk joġbok, ehm, għamlu li sinjal fil-kas, grazzi ħafna kompromess fil-emenda wieħed favur jekk joġbok. L-ewwel parti. L-ewwel parti tal-emenda wieħed favur kontra għaddit. Tieni parti. It-tieni parti eh, fuq eh, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa naddu għal wieħed 89 eh, mill-Sur Dion. Għamilna żewġ partijiet. l-emenda wieħed 89. Eh, favur kontra maddiċ. Issa għanna l-emenda 2 favur kontra għaddit. Issa naddu għal 191 eh, eh, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 191. Votazzjoni maluqa maddiċ. Kompromess emenda 2A Iva, l-emenda kompromessa 2A, ah, votazzjoni miftuħa. Maddiċ. Issa senadu għal 194. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 195 mir rapporter votazzjoni miftuħa. Maddiċ. 54 irċirata 196 votazzjoni miftuħa. Maluqa, maddiċ. Issa wasanna l-artikolu 3 fejn hemm erba eh, partijiet. L-ewwel parti favur. Kontra għaddit tieni parti. Favur. Daw kontra għaddit tielet parti. Favur. Kontra maddiċ. Raba parti favur kontra għaddit. Issa wasanna l-emenda 55 illi um, fuq paġna 10 Mela, wasanna l-emenda 55 rapporter favur kontra għaddit l-emenda kompromessa l-artiklu 5 favur kontra għaddit issa naddu għal 243 fuq paġna 12 favur irridu nikontrollawa, sinjuri. Votazzjoni miftuħa fuq 243. Votazzjoni maluqa għaddit minn 21 uh, votazzjoni għal 17 kontra, kompromess 6 favur kontra għaddit. Issa naddu għal eh, kompromess tar l-artikolu 7 favur kontra għaddit. Issa naddu għal 77 eh, l-emenda mid-rapporter favur. Jina se kolli nikkontrolla u għafiċin mela 77 mill-rapporter eh, votazzjoni miftuħa ma loqa għaddit minn 21 u 15 kontra l-emenda 78 mill-rapporter Votazzjoni miftuħa fuq 78. Votazzjoni luqa maddiċ. Kompromess emenda disa e favur. Naħseb li se jkollna nivvotaw. Kompromess emenda disa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni luqa Maddiċ. Issa, mela, irridu naħdmu l emendi kollha hawnhekk. 261 ġiet ġurata 79 mill-rapporter. Favur. Issa se konna kontrollawom, mela malajr malajr, sinjuri. Votazzjoni miftuħa. Nixtieq nikkontrolla però. Ma naħsibx li għaddit. Dik joġbok, votaw malajr. Maddiċ tlet voti. 262 issa. Votazzjoni miftuħa. Bandiċ. 264 issa, signori. Votazzjoni miftuħa. Is-signora Petikajnan. Maddiċ. 263 ġiet un bat għanna ħafna mendi minn Sur Likegad kollha flimkien, 265 eh, sa 274 maddiċ, 266 minn Sinjura Hanslik favur. Se niftħu votazzjoni hawnhekk, Sinjuri. 266 minn Sinjura Hanslik u għahrajn, votazzjoni ma' loqa ma' Ditch. Vot wieħed Tmenin, mir-rapporter. Favur. Mela se niftu l-votazzjoni hawnhekk. Maluqa. Maddiċ. 81 mir-rapporter, votazzjoni miftuħa. Maddiċ. 270 mis-Sinjur Hanslik. Votazzjoni miftuħa. u għaddit votazzjoni u waħtanija biss. Mela naddu għal 273 eh, issa. 273 Miss Signora Hirsch u Sir Kreutzmann favur votazzjoni miftuħa. maluqa, maddiċ vot wieħed, 83 rapporter, favur, kontra, għaddit. U bekk naddu għal 275 minn Signora Hanslik uħrajn, votazzjoni miftuħa, Signori. Maluqa? Maddiċ. E, Għaxaħt li jett idum biex jivvota. vota se nħabbar il-rizultat, jiena ħabbar il-rizultat tridu taġlu fil-votazzjoni elettronika, għaw xaħat li idum. Ma nistax nbidlu il-votazzjoni għonek, il-rizultati. Mela, wasanna fil-276. 276 votazzjoni miftuħa, Għoddu attenti li tivvotaw mal-ajr u eh, bil-preċis maddiċ. 84 mir rapporter s miftuħa. s Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 277 Mr. De Jong. s Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 85 rapporter Miftuħa. Maluqa, maġġiċ. 86 mir rapporter miftuħa. Maluqa, maġġiċ. 278 esir loħgħad. votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ 87 rapporter miftuħa maluqa maddiċ 279 mis-Sinjura Gepard oh, miftuħa maluqa maddiċ 280 rapporter favur ħanniftu l-votazzjoni fuq din 280 eh, mir-rapporter ma l-loqa għaddit 281 eh, irtirata 283 votazzjoni miftuħa ma l-loqa ma 88 mir-rapporter miftuħa ma l-loqa maddiċ. 282 minn Misux Fab favur, kontra. Għaddit, bitċar. 89 minn rapporter, miftuħa. Maluqa, maddiċ. Issa naddu għal-emenda kompromessa l-artikolu 10 favur kontra għaddit. Mela, nadu għal emenda kompromessa l-11 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, għaddit. Tieni parti, votazzjoni miftuħa, dwar tieni parti. Maluqa, maddiċ. Mela naddu għal 294 għandek blok ta' blokka seħħa ta' emendi għatħassir, favur, kont, favur, kontra, maddiċ, bitċar. Mela, sen, kontrolla. U importanti. Votazzjoni miftuħ fuq dan il-blok. Votazzjoni maluqa, għaddit. Mela, issa naddu għal eh, kompromess emenda 12 taqa f'dan il-kas. Ġi mħassar kollu, kollu kemmu. Mela, għal eh, emenda kompromessa l-artiklu 13. Signora Turnen, Iva nasab li kienem taħwit biex nitċaraw jek joġbok il-kompromess il eh, 12 jaqax 294 ġi adottat. 12 jaqa, Iva. Għax kienem taħwit għonek ma Nifisser li emenda il kompromess numra 12 eh, tneħħiet u kwa l daqstant ma tapplikax. Emenda ta' kompromess 13 daw għamna vot maqsuma u nibżewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra għaddit b'moċċar. Is-Sinjura Turinen forsi mżon verifikaw għal raġuni ta' proċedura nix nivotaw fuq l-emendi illi għadek kem bist. Nartu issa għal proposti kollha illi tħarsru artiklu 12 il-bqija ma japplikawx għaliex m'hemmx iktar artiklu x'nemendaw. Naħseb dik kienet id-deċiżjoni korretta. Dawk favur, dawk kontra, għaddit moċċar. Artiklu 14, 108 mir-rapporter Nasib hemm bżonn nerġgħu nivverifikaw hawnhekk, nerġgħu niftħu il-votazzjoni fuq 108. The vote is closed. That's rejected. The 109 by the rapporteur. 109 favur. Kontra maddiċ. 110 mir rapporter favur. Kontra maddiċ. 327. Vot miftuħ. And that's carried. Addit. 111 ta' 112 issa. l għaldej jistaw jajdunna kif se votaw jek joġobkom, grazzi. Nob favur. Kontra. Maddeċ. 328, nob favur. Kontra. Maddeċ. 329, favur. Kontra. Għaddit. 113 mir reporter favur kontra maddiċ. Numru 18 dawk favur kontra għaddit maċċar 118 mir reporter favur kontra maddiċ. 119 u 333 flimkien dawk favur kontra maddiċ 120 minn apporter għal favur. Kontra. Maddit. 121 favur. Kontra. Maddit. 334 favur. Kontra. Maddiċ. Emenda numru 1 Għaw nota fuq ammissibilita, pero nivvotaw fuq għaxorti minn daw wieħed. Dawk favur, kontra, maddiċ. 122, dawk favur, kontra, maddiċ. 123 irtirata, 124, dawk favur, kontra, maddiċ. 125, dawk favur, kontra, maddiċ Maddiċ. 126 favur. Kontra maddiċ. Numru 2, emenda ta' kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa fuq emenda ta' kompromess numru 2. The vote's closed. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Naddu għal votazzjoni fuq il-premessi 127 favur. Kontra. Maddiċ. Mendat nemi rapporter dak favur. Kontra. Maddiċ. 129. Mis-senjura Hanslik dak favur. Kontra. Għaddit. Biftit imaddit. 128 taqa. Mendat li tam rapporter dak favur Daw, favur aħjar nivverifikaw. dat li tam reporter. The vote's closed and that's carried by... Votazzjoni loqa. u taddi b'20 vot favur, 18 kontra. 130 taqa, emenda erba mir-rapporter dak favur, kontra taddi. 132 taqa, 136 dak favur, kontra ma taddix. Emenda kompromess serba dawk favur kontra taddi. Emenda sitta mir rapporter dawk favur kontra ma taddix. 137 dak favur dawk kontra ma taddix. Emenda 138 dak favur kontra taddi. Emenda seba dok favur kontra ma taddix. 139 dok favur kontra taddi. Emenda t'minja. dok favur kontra ma taddix. 140 dok favur kontra taddi. 140 favur kontra ma taddix. Favur 142 kontra ma taddix. Numru 9 mir rapporter dawk favur kontra ma taddix. Numru 10 mir rapporter dawk favur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 144 favur. Niftħu l-votazzjoni fuq 144. votazzjoni mal-luqa, 19 bit 19. Jider li għatem persona mx tivvota. 145-146 identiċi. Votazzjoni miftuħa fuqom. votazzjoni maluqa. Terġa, jirġa jkonna rizultatin da' 147 favur kontra ta' Dim Moċċar. 11 mir Porter. ta' A. 148 ta' A. Numru 12 mir Porter, da' favur. Kontra ma taddix. 13 mir Porter, favur kontra ma taddix. 14 mir-rapporter favur, kontra, ma taddix. 149 Missur De Jong favur kontra ma taddix. 150 Missur Hanslik favur kontra taddi. Naddu sa għal emenda ta' kompromess 12 dawk favur. Kontra ta' moċċar? Emenda 16 favur. Kontra. Ma taddix. 156 dawk favur kontra taddi 157 vot maqsum L-ewwel parti ta' 157 dok favur kontra taddi. Et-tieni parti dok favur kontra taddi. Sfatax mir-rapporter dok favur kontra Nasa paħjar nivverifikaw. Numru 17 mir-rapporter. Close. Maluqa? tgħaddi b'vot wieħed fil-fatt setax favur tmintax kontra. Numru tmintax nivvotaw fuq għadha b'favur. Kontra. Ma tgħaddix. 158 dak favur. Daw kontra ma tgħaddix. 159 mir-rapporter dak favur kontra ma tantxu għacċar favur għaddit għax l-PP ma favur, 160 dawk favur, kontra ma taddix, 160 dawk favur, kontra ma taddix, 162 dawk favur. Diffiċli tajt 162, votazzjoni miftuħa fuq 162. ma taddix. 19 minn rapporter dawk favur kontra ma taddix. Menda ta' kompromess minn taġ dawk favur dawk kontra taddi b'moċċar. 164 Mr. De Jong dawk favur kontra ma taddix. 165 favur kontra ma taddix. 166 dak favur dak favur kontra taddi 167 nivvotaw fuq dan 167 dak favur kontra ma taddix Emem 20 dak favur Votes closed. Votazzjoni maluqa ma dib b'żewġ voti. Emenda ta' kompromess fuq eh, premessa li tawxin favur kontra tgħaddi. Għanna xi emendi ta' tneħħija li huma identiċi dawk favur kontra jaddu. Tlita neħiet l-oħrajn. Emenda 23 u dawk ta' wara. Fuq premessa 25 dak favur. Kontra. Jaddu. Premessa 26 emenda 176 u favur. Kontra. Jaddu. Naddu issa 180. Mr. De Jong, dawk favur. Kontra. Naħseb ma jaddux, pero nil-verifikaw. jista' jvota kulħadd għax s'issa 36 biss ivvotaw. Votazzjoni magħluqa ma tgħaddix maċ 25 rapporter dak favur. Kontra? Il-liberali ma favur? Nifsu l-votazzjoni mela. Ma konċet natika, skużawni. Right, 25. Votazzjoni miftuħa fa' 25. Hemm tliet persuni ma votawx, hemm xi ħadd ieħor jixtieq jingħaqad magħna. Taddi b'vot wieħed. 180 mis-Sinjura Hanslik dawk favur kontra taddi nivverifikaw taddi 20 vot favur zbatax kontra 182 favur kontra taddi bl sess maġġoranza 183 lok favur kontra taddi 184 favur kontra taddi 26 favur kontra ma taddix 185 favur votazzjoni miftuħa fuq 185 votazzjoni maluqa ma taddix. Għalix, votaw 16 favur, 16 kontra, 27 favur, kontra, ma taddix. L-aħħar votazzjoni, 186, dawk favur, niftu votazzjoni fuq 186. Votazzjoni maluqa għal darba ħra taqa għalix eh, manna l-istess voti favur kontra. Naddu issa l-aħħar votazzjoni. Votazzjoni miftuħa fuq l-opinjoni. Vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Boxin vot favur, mistax kontra u erba astenzjonijiet. Grazie ħafna, is-snira Turinen. Naf li kien dosse diffiċli kif forsi ndunaw xieħut ma votajċ, kif forsi nnutajtu ma stajċ nappoġġa dan fl-ħar. Kelli sijatu sijat, nirrispetta dan, kanna punti pozittivi, artiklu 3 specialment għandu l-merti tijaw u nittama l-Komitat tal-Impjegi jistudjaħ bil-reqqa imma permettu li najtu kol li jem kustjoniet kruċjali fejkon dizappuntat għall-aħħar fil-diskussjoni politiċi tagħna li ma kienx possibbli niftħu dibattitu sostanzjali politiku fuq artiklu 19 kienet deċiżjoni predeterminata illi jiżispeċini li tieħdet għalx nasib konnet nkunu realistiċi suġġament fuq eh, miżuri ta' kontroll f'emenda disa' rajt eh, MPs il-bot mill-partiti nazzjonali tagħhom, però din hija ħaġa li trid taħdem f'termini reali u għalija din kienet ħaġa kruċjali. Ma nistax jina nibat din l-opinjoni bla poċċija il komitat Olimpiki u għal daqstan ta' stjenejna, jiddispieċina, imma nirrispetta id-demokrazija xi kultam titlef, però din l-opinjoni ma nistax nibata bla poċċija. U għal daqsan tjennejt u nittama li dibattitu politiko kif fuq kif intejbu situazzjoni għal e negozji u anka l-ħaddima, specialment l-ħaddima skompli. Grazzi, xorta waħda tal-vot. Okay, thank you. Well... Iva tajjeb, grazzi ħafna tal-li ressaqt il-pozizjoni tijak naf li kienet kustjoni kontroversjali. Jekk joġobkom, ħaġa importanti, jekk joġobkom, daqxejn silenzju fil-kamra. Emily, inti xorta ċeċessaq dan u dim il-Komitat tal-Impjegi fisimna? Jina nishtiq nirtira fil-fat. Nħalli l-jak t-deċidi għax inkella rrid nizzel ismi fisam il-komitat, però jiena nippreferi illi tkompli, tkompli inti u nifhem il-pożizzjoni tiegħek. Int ovvjament id-dossier fuktar minni rispettivament mill-fatt illi element, hemm elementi issa li ma taqbilx magħhom. Evelyn Gebhardt ikjoġbok. I do not want people walking in front of my ma rridx li toqgħodu taddu minn dim il-membri jekk ġabkom jekk ridu toħorġu, uħorġu minn ħata wara għaliex mhix korteżija li toħorġu minn dim. Signora Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Fraktion hat uh, geschlossen. Grazie. Il-grupp tiegħi ivvota kontra dan ir-riżultat għaliex ma nistgħux napoġġaw opinjoni fejn. Sempliċement drittijiet tal-ħaddiema fuq il-settur tal-posta qed jiġu ikkalpestati ġittijiet tagħhom u naħseb il mekanizmi ta' monitoraġġ għad dispożizzjoni tal-Istati membri sabiex ħaddiema ma jiġux trattati ħażin kif qed naraw fil-Ġermanja bħalissa bl-Amazon il-mod kif qed jiġu trattati il ħaddi u smajt li dan qed iseħħ każijiet oħrajn u f'pajjiżi oħrajn mhux fil-każ ta' Amazon biss, rridu ngħaddu l autoritajiet kull għodda sabiex jindirizzaw dan u mbagħad li nissuġġerixxu ngħidu passi lura fuq xi ħaġa li ġa insibu fid-direttiva u xaġa li ġid deċiża ġa mill-li siġej mhix aċċettabbli li mmorru lura fuq dan u ma nistax nifhem l liberali u l-konservattivi li jaħsbu li din hija xi ħaġa li nistgħu nappoġġaw għaliex qed naħdmu kontra dawk li suppost qed irrappreżentaw hawnhekk fil-Parlament. Ma xtaqx niftaħ dibattitu għal darb'oħra. Naħseb ilkom ridet titkellem l-onorevoli Schwab. Anzi, l-onorevoli Schwab. Iva, President, maħejjeċ stqarrija pella minn perspettiva ta' PPE u demokristjani li najt natu stqarrija na nemnu l ewennet Illi lista definittiva ta' SMEs tiġi eh, publikata u tinata li persuni f'pajzi differenti ma naħsibx li għandek toqgħod tażel minn menju ta' alternattivi qabel tiddeċidi eh, fuq il-ħaddim li jinsbatu ehm, f'postijiet b'mod transkonfinali fuq għal dawk il-kumpaniji li mhux qed jobdu regoli u sanzjoniet għandhom jinżammu speċjalment eh, għal kas ta' Amazon fil-Ġermanja hija taġa tiġi investigata u mhix aċċettabbli. Herr Gebhardt, das ist schlicht und einfach falsch, was Sie eben behauptet haben. Es sind sinjera Gebhardt għandha tort hawnhekk. Jiena u eh, it-tlet liberali provajna napoġġaw din il-kwistjoni tal-votazzjoni miftuħa. Imma l-appoġġ ma ksibniex. U toqgħodx eh, tipprova tħammiġna. Id-diskussjoni tkompli fil-Kumitat tal-Impjiegi s-senjura Turrenen zgur se t l-pozizjoni tagħha, però jiena nittama li tkompli segwi d-dossier anka jekk nifhem li bħalissa hija dizappuntata. Mela, grazzi ħafna għanna politika ħajja fiħdan dan il-komitat u għanna ħafna dossiers importanti x'nindirizzaw u għal pjaċir tiegħi li b'mod formali nilqa lill-Kummissarju Michel Barnier għal darboħra jiżurna ta' spiss fil-fatt fiħdan dan il-komitat. Kummissarju, il-komitat għadu kem vota sabiex jagħti mandat li rapporters dwar rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiċi konċessjonijiet u direttiva x Republiku sabiex jibdew negozjati f'dawn l-oqsma mal-Kunsil sabiex nilqu ftehim wara l-ewwel qari. U qed nittamaw li nirreġistraw progress konsiderevoli hawnhekk, però konna qegħdin naħdmu mill-qrib mal-pjoni sa' issa fil-studu dettaljat. Nasab din huwa pass importanti l qoddim għall-Ewropa kif ukoll għal l-attassu eh, waħdini, għat numru jgħat u għat numru t-nejn. Edin kem xejn ura pero naħseb minn minna ħal oħra għamilna bitċa xogħol tajba ħafna sissa. Nilqawk ma' hawnhekk fil-qafas ta' dialogu strutturali għadak għandu xaqsa mill-bqija tal-leġislatura u koll għal-bqija tal-leġislatura ta' dar parlament. Nistenna bil-ħerqa dak li għandek xtajdinna? u passoltu zgur ser tejna u tina rapport ta' progress fuq xogħlok. Naddilak il kelmu mbagħad nieħdu mistoqsijiet mill-membri. Il-lista ta' kellima hija miftuħa. Għanna ħafna nies fuq il-lista ta' kellima il-koordinaturi jipprovaw u jamlu l-almu taħħom, l-Onorevoli Xaldemose u l-Onorevoli Schleiser da nizlisimum, il-votas il-lissa miftuħa. Komissarju Barnier. Merci, Monsieur President. Président. Grazzi, President. Malcolm, lodwa tajba li l-kull wieħed waħda minnkom. Jiena kontent ħafna illi jgħatawnek għal darboħra fostkom f'dan il-komitat, komitat illi bċertu motu għal komitat tijaj u koll biex naraw aħna eh, dak li aħna bdejna naħdmu fuq flimkien biex din il-komunità ekonomika umana u soċjali taħdem flimkien eh, niddiskutu il-suq intern tagħna. U dana fl-ispirtu li għadha kif indikajt inti, sur President, biex eh, b'mod preċis anki niddiskutu iktar fid-dettal it-testi li għandkom u qabel ma nidħol fis suġġett ta' ħafna testi illi aħna proponejnilkom fil-kontest tal-Single Market Act wieħed jew tnejn eh, dak li jena sejjaħt il-quick wins permezz ta' riforma tal-akwist pubbliku l-kwalifiki professjonali intom il-deċidejtu li ġa minissa tiftħu triologu aħna ovvjament se nieħdu sem fih mod kostruttiv fuq il-suq pubbliku diskussjonijiet kienu intensi ħafna. Um, Jiena nixtieq nirringrazzja l dawk kollha fostkom illi ħdimtu eh, bħala rapporteurs, bħala koordinaturi l-ideja tiegħi u l-pożizzjonijiet respettivi mhumiex taqsek kien beda minn xulxin dik il-pożizzjoni tal-Kunsell u tal-Parlament, ġifieri il kummissjoni se tibqa' attenta xogħol li se jibda fuq ċerti punti eh, delikati, per eżempju il-protezzjonizmu lokali u l-kooperazzjonijiet jew sħubijiet pubbliċi pubbliċi din hija riforma importanti ħafna. L-ewwel net biex nissemplifikaw il-kontratti amministrativi, eh, restrizzjonijiet amministrativi li huma ta' wisq piece fuq l-SMEs insaħħu is-suq intern u nużaw aħjar is-suq pubbliku biex inkunu nistaw eh, eh, kwalifikaw l-inklużjoni soċjali, kwalifiki, eccetera. Issa, fuq il-konċessjonijiet. Għamnek jiena nishtiq nirringrazzja lil Filipp Juvan li huwa koordinatur ta' dan ix-xogħol intom tafu għalfejn jiena prezentajt Eh, dan it-test fl-istess ħin li dak fuq il-suq pubbliku għaliex m'hemmx għafas ta' regolamenti minimi fuq dan it-tip ta' konċessjonijiet li qed jintużaw dejjem iktar spessi eh, fi sħubijiet pubbliċi privati. Aħna rridna niżguraw li jkun hemm bażi ta' regolamenti minimo eh, minima biex ikun hemm trasparenza fuq dan l-istrument fih dan is-suq waħdini u anke biex inħarsu l-ċittadini. Grazzi għax xogħol illi sar. Jiena kemm il-darba għat kemm huma importanti l-konsultazzjonijiet, kemm importanti id-dibattitu eh, pubbliku u d-dibattitu għamnek fil-Parlament Ewropew. Jiena nagħti attenzjoni kbira lid-dibattitu pubbliku u l-polemiki li kultant jinqalaw waqt dawn id-dibattiti akkużi folots, per eżempju, xnijat. U jiena rrid nkun ċar ħafna fuq dan il-punt mod publikom nek dimkom jiena nom tal-Kummissjoni Ewropea u jiena bħala raġel fil-politika u ċittadin eh, irrit irrit najdilkom illi eh, il-Kummissjoni mhix qed tipprova tipprivatizza l-ilma b'xi mod jew ieħor l-lum la huwa Din id-direttiva m'għandix il għan li ikunem eh, privatizzazzjoni obbligatorja ta' l-ilma ħelu. L-allum huwa qasada ma tafunix jekk timmaġinaw illi jiena stajt xi darba nippreżenta xi test eh, li jimxi f'din id-direzzjoni. Anzi, it-test kif inhu miktub aħna qegħdin nirrikonoxxu b'mod ċar il-libertà tal-istati membri qegħdin nisħu fuq hawn ngħidu li hemm autonomija wkoll fost il-kollettivitajiet lokali huma daw tal-aħħar illi jiddeċidu huma Eh, li jiddeċidu eh, eh, bil-volontà ħilsa tagħhom kif għandhom imexxuhom dawn is-servizzi ta' interess pubbliku bażiku dan huwa il-protokoll 27 ta' trattat u ebda liġi Ewropea ma tista' tmur kontra dan il-prinċipju prinċipju fundamentali u sinjuri hawnhekk jiena rrid ngħidilkom għal darboħra intenni il-rieda u l-konvenzjoni tiegħi li dan il-trattat irid ikun irrispettat. Jiena kemm il-darba tkellimt ma' ħafna minnkom, mod partikolari Evelyn Gebhardt u Sur Schwab. Jiena naf din l-inizjattiva ta' ċittadini li jekk wieħed jiġbor miljun firma ta' ċittadini jenħoss illi għadeja tajba ħafna Anzi, jena eh, saħan sitra lest li nifirma eh, petizzjoni ta' dan it-tip li nigarantixxi illi mhux se jiġi privatizzat l-ilma tax-xorb. Jiena għandi għal qalbi l-kwalità tajba tal-ilma bħal ċittadini kollha bħala ex-Ministru tal-Ambjent ta' pajjiżi. Ġifieri altru li jiena minix kontra din il-petizzjoni li mbagħad Eh, laf l-interess tal-konsumatur mu u laqas dak ta' ċittadini laqas dak li ħalsu taxxa illi illi loti ta' kontratti ta' operaturi privati jissir skont lazla ħilsa tal-kollettività erri eh, ikun hemm trasparenza sabiex iċ-ċittadini u dak li ħassu taxxa jkunu jafu x'inhu għaddej, hemm bżonn li jkunu jafu x'inhu mal-kriterji Ewropej għal kwalità tal-ilma għal protezzjoni tal-ambjent. nkella ċittadin Finlandiż, eh, Ġermaniż, Franċiż li mur f'pajjiż ieħor, x'garanzija għandu illi l-ilma eh, li se jikkun smawa ta' kwalità tajba bżonn li kriterji jkunu ndaqsu għalhekk hemm bżonn li jkun hemm regoli tas-suq waħdini. Ġifieri għal fuq din ir-riserva biss ukoll jiena lest li nifferma petizzjoni li niċċertifikaw u nitolbu illi l-ilma jitqies bħala eh, wieħed mill-beni pubbliċi. Għal darboħra, Sinjuri, jien għadni kif għattilkom xinu ma l konvenzjoniet tijaj, konvenzjoniet sodi, ċari, għawijin. Għat eh, baqa eh, forsi xie punti li maftemux sew, kwistjonijiet li għadhom miftuħin u pendenti ma jina rrit bħala tweġiba għal tħassib li għetiġi espress eh, fil ġermania fl-Austria, b'nadi oħra, fuq dan il-punt jina marriċ li niftemu ħazin waqt il-triologu li se jibda jiena senati uh, eh, iktar kjarifiki fuq dan it-test tal-konċessjonijiet. Jiena lil Filip Juvan diġa tkellimt miegħu u naħseb illi dak illi jiena kelli id-diskussjoni li kelli ma' Andrea Ġbab eh, u ma' Signora u ukoll dejjem għat l-istess ħaġa. Fl-istess mod mal Signora Rule, Sur Kreutzmann, dejjem fir rispett tal perspettivi differenti x'inhi il-diffikultà ewlenija hija fil-Ġermanja l-istat verker, jiġifieri l-attività multisettorjali dawn il-kumpaniji illi jiffornixxu l-ilma għandhom monopolju pubbliku eh, protett ta' tqassim tal-ilma fil-municipalità tagħhom daw jeżistu wkoll f'pajjiżi oħrajn mhux biss fil-Ġermanja u fl-Awstrija. Mhix kwistjoni illi wieħed b'xi mod eh, jeddet jew jixħed xi dubju fuq dan l-status l-allum u għasqat. Dawn huma attivi li huma miftuħin għal kompetizzjoni, l-enerġija, trasport. Dan l-Istat Verker huma kumpaniji municipali illi għandhom kompetenzi iktar wissajn u ir-regola li għedha fisseħ bħalissa li ma ventajtix jien hija deċiżjoni tal-Qorti tal-Lussemburgu, l-Qorti ta' Frankfurt, l-Qorti ta' Hamburg li konfermawa wkoll fl-applikazzjoni ta' trattat u ħadu id-direttiva tagħna s-setturi speċjali għalu li dawn il-kumpaniji il anki finanzjati b'mod privat jistaw um, jibbenefikaw minn kontratti diretti minna trasparenza u ebda kompetizzjoni minna naħat tal-municipalitajiet. Dejjem skont żewġ kondizzjonijiet bħalissa meta daw ikunu tassew taħt il-kontroll tal-municipalità u meta 80% tal-attività eh, tagħhom eh, tingħata lill-municipalità. Ta Issa, il-problema li jina fimt minħab wara dibattitu ma'kom u anki meta smajt il-rappresentanti ta' municipalitajiet ġermaniżi jew uh, Awstrijaki u għalli dawn il-kumpaniji multisettorjali għandhom uh, parti importanti fuq sma oħra f'enerġija, trasport li ma koperti mill-kompetizzjoni fis-suq um, uh, imma ħafna drabi ma jirrispettawx dan il-kriterju ta' 80% għal daqstan dawn jitilfu dan l-status tagħhom jiena flimkien maħkom irrid insib soluzzjoni bilanċjata u ġusta biex insibu tarf din il-problema biex ma jkunx hemm eh, eh, kompetizzjoni zlejali. Jiena eh, tkellimt ma' Filip Juvan illi proponi li din il-forma tal-klim u jiena lest illi napoġġa fi triologu illi se jibda ir-regola ta' 80% kun ta' tapplika biss fuq l-ilma u mhux uh, fuq il-fatturat il tal-istat verker din il-kumpanija municipali. Ġifiri, da 80% japplika biss fil-qasam tal-ilma u xejn iktar. Ankella dan il-kas il-kumpanija tittamel definizzjoni aw, separazzjoni eh, bejn dak l-attivitajiet pubbliċi veri l-ilma u l-attivitajiet privati bħal dak li huwa dawl u attivitajiet oħrajn. Jien naħseb illi fl-istess eh, spirtu irridu naġġustaw nbidlu ftit il-definizzjoni tal-kumpaniji relatati biex insolvu il-problema tal-Svek Verdgand jew il-municipalitajiet il ġirin għaliex ħafna drabi dawn il-kumpaniji jaħdmu għal municipalitajiet illi huma anki uh, fil-viċinat fil tagħhom. Ġifieri jridu nqisu wkoll uh, dawn il-komunitajiet ġeografiċi biex ngħidulhom hekk mela jiena lest li nagħmel dawn il-passi biex niċċara dawn il-punti eh, u wara u koll illi inkun smajt dak li għandkom xi tajdu intom il test tagħna biex nikkonkludi irrit garantixi b'mod ċar li l-kollettivitajiet territorjali għadhom eh, l-ħilsa illi joffru l-ilma ta' xorb li ċittadini tagħhom kif iridu huma jew li jagħmlu jafdaw eh, dan ix-xogħol lil ċerti Eh, kumpaniji municipali, pero skont ċerti kondizjonijiet jiddeċitaw jiddeċidu huma eh, fis-sovranità tagħhom u eh, ovvjament dana kollu jrid isir eh, l-akbar trasparenza u bebdaħil ta' diskriminazzjoni kif tipprevedi id-direttiva issa dwar kwalifika ta' professjoni dwar il-kwalifiki professjonali nirringrazzja il-Sinjur Bernier li għamel ħafna xogħol mal-rapporteurs u shadow rapporteurs għal dak li huma trasparenza tal-professjonijiet eh, li huma regolamentati fuq il-punti li għadhom pendenti il-Komissjoni fil-triologu illi eh, se jibda se tkun kostruttiva u jiena se najdilkom fost xoħut mill-professjonisti li rridu nsibu soluzzjoni ta' kompromess, per eżempju in-notara għaliex eh, waqt il-vot naf li kien hemm xi diverġenzi eh, anke fil-Kunsill Aħna illum ma nistawx nieħdu deċiżjoni definittiva u għalhekk il-Kummissjoni eh, se tkompli tadotta eh, approċ miftuħ eh, mbagħad eh, wibel u eh, il-veterinarji il anki hawnhekk li rridu nħolqu qafas li jkun ċar kemm jista' jkun aħna Eh, nirċivu eh, sinjali minn dawn iż-żewġ professjonijiet illi huma ma jaqblux mal-dispożizzjonijiet li hemm fir rapport u hemmhekk ukoll irridu nikkonċentraw fuq l-eżiġenzi essenzjali li rridu niddefinixxu għal dawn iż-żewġ professjonijiet u mbagħad forsi iktar qudiem naraw l-aspetti l-oħrajn permezzati delegati. Imma fuq ir-regoli ġenerali dwar mobilità f'din id-direttiva irrid ngħidilkom li din regola importanti ħafna fil-prattika ta' eh, dawn il-professjonijiet u uh, nittama li nkunu nistaw nerġaw nitkelmu fuq dan il-punt u dejjem iżommu f'moħna li rridu niffaċilitaw il-mobilità li nissemplifikaw u nimmodernizzaw. Jiena naf li intom tixtiequ li zommu l-status quo u tiġu lura fuq dan il-punt ta' ħames snin jiena kollim imħasseb dwar dan. Uh, nittama u kolli il-Konsilja sabiex sib soluzzjoni bilanċjata Mella jena eh, għattilkom il xinu għal-offol ta' dak li għedin namlu bħalissa u eh, rrit issa najdilkom xinija il-roadmap tana. Mela, għal l-ewel l-ewel partija priorita fuq l-SMA 1 Uh, dawn ġew adottati b'mod formali mill-Parlament tlieta uh, eh, intlaħaq ftejjin politiku fuqhom u se jiġu adottati b'mod formali fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena nixtieq ukoll li aħna waqt il-Presidenza Irlandiża jirna xinna naqblu fuq id-dossier tal-simplifikazzjoni eh, uh, tal-regoli ehm, tal, tal-accounting tal u fost it-tnax l-azzjoni ta' li huma ewlenin f'dan il-pakket hemm dawn il-ħames azzjonijiet komplementari li wkoll irridu nimxu fuqhom kemm jista' jkun. Naf li intom ukoll interessati ħafna fid-direttiva għas servizzi li rridu li tkun inforzata b'mod ambizzjuż illi nużawa din id-direttiva biex nilħaqu iktar eh, livello li ta' tkabbir Għanna bżon ta' mobilizzazzjoni qawwija u kostanti fl-istati membri kollha jiena dana diġà għattu il-biraħ lula lill-Ministru tal kompetitività u tal-Kompetizzjoni rridu noqogħdu wkoll attenti eh, għal da kollu li ju għaddej. Jina nirringrazzja lilkom għax xogħol Kom u ta' Anna Marija Korazza Bilt permezz tar rapport tagħha. Uh, naf li l-biraħ organizzat smieħ illi rnexxa ħafna nifirħila u nirringrazzja. Batem il-grupp ta' livello li fuq il-kumpaniji li nħala u din l-ewwel laqa ta' dan il-grupp se tkun fit-2 ta' Marzu, hemm ukoll l-inizjattivi li rrid infakkarkom fuqhom li ġew adottati fil-31 ta' Jannar li għadda fuq il- negozju il kummerċ bl-imnut li fiħ 11 il azzjoni konkreta mbagħad il-Green Paper fuq il-kompetizzjoni zlejali u se nibdew konsultazzjoni pan europja fuq dan is suċet u aħna jiena nixtieq li l-kumitat imko jipparteċipa fih ukoll. Il-triqija l-SAM2 miexi il-proposti kollha Eh, mistennija f'dan il-kontest tal sejem 2 se jkunu ehm, f'dan il-Single Market Act il-reg irridu nimmodernizzaw ir-regoli f'dik li l-insolvenza, il raba pakket fuq it-trasport bil-ferrovija, u mbagħad il-ġimgħa li għaddiet il-pakket tas-sigurtà ġenerali tal-prodotti u sorveljanza tas-suq Il-Kummissjoni adottat ukoll eh, il-portal il-ġdid URES dana anke biex l-implementazzjoni ta' tielet pakket dwar l-enerġija u nikkonfermilkom li fuq l-SMA 2 aħna impenjati li malar kan jista' jkun eh, li kunem komplu fuq il-trasparenza fuq il-dakollu li huma bank charges, mobilità bankarja u koll u eh, il- eh, fuq il-digital, eh, il-suq digitali li dejjem javvanza, bżon ta' iktar modernizzar, irridu ntejbu il-mod kif jaħdem is-suq digitali li noħolqu x-xiri fuq l-internet Irrit nirringrazzja u koll il-Pablo Arias u Xavarija għal xogħol li għamel permezz tar-rapport għaw fuq il-kommerċ elettroniku għamne f'dan il-kumitat u fost l-azzjonijiet numerevoli illi eh, edha tagħmel sal-2015 il-Komissjoni se tkompli taħdem fuq l-e-commerce fid-dawl ta' dak li adottat il-dokumenti li l-istrumenti li adottat f'jannar tal-2012. Mbagħad fuq il-konsinna tal-pakketti U jiena fil-xar diħel sen nippreżentalkom rapport fuq kif qed javvanza l-xogħol tagħna. Hemm eh, ħafna xogħol li qed isir fuq is-suq diġitali hemm ħafna ehm, proposti fuq id-dritti tal-awtur, id-drittijiet tal-awtur il fuq Licensing Europe. U jiġifieri hekk inkunu qegħdin inkopru ħafna Eh, punti, ġifiri għan nifem illi intom tishtiqu illi dawn il-proposti kolla ikollom sens fil-fat il-kontenut principali tijaw ta' eh, Single Market Act tlieta jina l-est li naħdem ma'kom fuq dan hemm kwistjoni ta' kredibilità għaliex jekk aħna fil-ħarifa ta' din is-sena inniedu Single Market Act li ta' dedikata għal eh, suq digitali. Uh, eh, mux jina biss imma bil-kollegi tiegħi kommissarju oħrajn, hemm bżonn li namlu progress fuq Single Market Act wieħed u tnejn għaliex illi komna Single Market Act tlieta Eh, u wieħed u ma nkunu għamilna xejn ma jiswiex xek għaliex eh, eh, ħafna ma rridux li jiġu xaħat għajdinna li proposti tagħna ikunu dejjem mhux realistiċi u mhux konkreti. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Andrea Ġwab għar-rapport tiegħu, għall-attenzjoni tiegħu u il-follow-up ta' scoreboard fuq il-suq wahdini li aħna se nipublikaw qabel is-sajf. Naqbel u koll li ikonna konferenza li tkun eh, fuq is suġġett esklusiv tal-governanza dana flimkien mal-Parlament Ewropew forsu anki il-Presidenza ehm, tal-Litwanja f'Settembru u eh, li nużaw il-peer pressure eh, bħala għodda li nistaw naħdmu permezz tagħha mal-istati membri u illi naraw illi eh, fċerti stati membri saret eh, sar eh, progress kbir fil-infurzar u fil-trasposizjoni ta' ċerti dispozizjonijiet dan ġifiri il- minn 1.2 sa 0.6 ġifiri l-ammont ta' nuqqas ta' implementazzjoni u infurzar naqas. fi spiritu tal-ewel forum illi organizzajna uh, fi Krakow, fil-Polonja, fil-Single Market Week. Naħseb illi din is-sena 2013 rridu nkunu iktar ambizjużi Eh, se namlu valvazzjoni, naraw fej wasanna, naraw x-perspettivi għanna. Eh, se jkonna xar sħiħ eh, li se jkun f'Ottubru mill-20 ta' Settembru sal-20 ta' Ottubru tal-2013, erba ġimgħat ta' dibattitu pubbliku biex nużaw bl-aħjar mod possibbli is-social networks biex Eh, dak xogħol qegħdin jagħmlu eluf ta' gruppi tematiċi fir reġunijiet pajjiżi differenti. Jina magħna hawnhekk fi Brussell eh, biex naħdmu għal erba' ġimgħat naħdmu sfiq fuq dan is-suġġett il-digital market, hemm ħafna suġġetti li nistgħu nidentifikaw biex naħdmu fuqhom għom fuq eh, tul dawn l-erba' ġemat dedikati lil suq wahdini. Jiena Eh, se nipprezenta l komplett dokumenti, l-scoreboard, eh, Single Market Act 1 u 2, il-program ta' ħidma l-2013 b'mod partikolari eh, jikkonċerna il-komitat ta'kom uh, IMCO u l-scoreboard ta' su intern numru 26. Għal da kollu li għattilkom fuq trasposizjoni, grazzi tal-attenzjoni. Well, Commissioner, it's clear that you're going to keep Mela, jider biċar li eh, setatuna x'namlu sal-elezzjonijiet. Tajjeb. Nasab l-enerġija li naħdmu bija hija waħda notevoli u speċjalment fil-rigward tal-kontinuazzjoni tal-programmi tagħna ta' suq intern fuq is-suq digitali din hija ħaġa tal-aġeb li xtaqna naħdmu fuq aħna jiena diġa' ħadd nota tal-taxxar għal suq wahdini u tajjeb illi namlu xi ħaġa dwar dan qabel l-elezzjonijiet se jkun laqa tal-koordinaturi għall-istrateġija dwar mandat xi ġimagħtejn Min issa għanna ċerti numru ta' rapporti li naħnu fuqhom. Iżda issa tajtna ħafna xogħol x'namlu wkoll hawnhekk. Il-kummissarju jista' joqgħod naqra iżjed minn eh, mill-kwarta Iżda għaw xie 15 il-membru li jġti um, isaqsi xie mistoqsijiet. U għanna bżon ħafna iżjed ħin minnek qed nara l-koordinaturi, il-koordinaturi u jitkellmu l-ewwel jew l-membri l-oħra jistgħu jitkellmu. Koordinaturi law tridu tkunu eh, minn tal-ewwel. Jekk tistgħu iżommu l-mistoqsija tiegħek għal massimu minuta, jina se nagħtik l-arloġġ biex najnek se nibda bil-membri Stajda u Sir Rochefort u Sinjura Legrib fl-ewwel round eh, forsi nistaw neħdu erba mistoqsijiet u sur xalamorza u koll. Il-Sinjor Stiles, sur Rashfo, il-Sinjor um, Grip u sur għal-minuta. Grazie ħafna, eh, President, tajjeb li qiegħed hawnhekk kummissarju jiena ħadd interess fil-puntijak fil rigward tal-liċenzjar u l-copyright kellek laqa xi ġimgħat ilu jiena interessat ħafna fil rigward tal-aċċess għal-kodba li jkunu fuq online um, u l-librerija jkollhom aċċess għal dawn jiena ma rridux li naraw apartheid um, digitali fejn librerija ma jkollhomx aċċess fuq dan il-forma tal-kodba. Tista titkellem iżjed fuq il-liċenzjar hawnhekk naf li provajt laqal eh, kull min kien interessat u se terġa' lura sitt wara, forsi tista' tirreferi għal dan il-punt. Grazzi. Eh, Sur Rochefort għal-minuta. Grazzi President, grazie Kommissarju. Għawnek kullħat jirrikonoxxi l-progress għamena fuq is-suq intern u l-koll kontenti ħafna. Irrid ngħid li kultant jiġri li ċerti eh, affarijiet fl-immaġini tagħna jistgħu ħassru dak li jkun pożittiv. Sfortunatament per eżempju dik tal-laħam tal-żiemel imħallat mal-laħam ta' ċanga ta' ftit l-dan jagħti l-impressjoni li dan is-suq intern huwa propju eh, skambju ta' bejn pajjiż u ieħor ma' tielet pajjiżi ma' raba pajjiżi din hija xi ħaġa li għal konsumaturi mhix kwestjoni ta' saħħa imma li eh, huwa mhux dejjem jemmen illi dak li ngħidulu huwa minnu. Sena qabel l-elezzjonijiet huwa importanti li l-mod kif nikkomunikaw fuq is-suq intern ikun ibbilanċatu dan favur il-konsumatur u li eh, ma jġiġ kifem fi fid-dokumenti li l llum li kumpanija la volja dan huma importanti. Nikkonkludi billi ngħid illi il-biraħ fuq il-hearing fuq is-servizzi intqal li l-lum il-konsumaturi għadhom ma jaffux u ma jifmux u ma jarawx kif aħna nindirizzaw l-ostakoli kif wieħed jixtri minn pajis li mhux tiegħu u li mhix ħaġa li tippermettilhom illi jkollhom prezzijiet kompetittivi. Hemm bżonn illi minn issa sen oħra natu li ċittadini tagħna u l-konsumaturi tagħna odot u jkollna l-odot biex aħna niddefendu il suqwa intern ma' ċittadini. Mela, jekk joġob mistoqsijiet mhux tagħti diskors The last phrase. Kienet mistoqsija biss l-aħħar sentenza u tkellim dwar affarijiet li ma kellhom xaqtmu mal dan il-kumitat. Signora Legrip jekk jogħġbok. Merci, Monsieur. Grazzi, President, Sur Kommissarju, grazzi tal-li eh, dak l-kemten li għattinajn għandi żewġ mistoqsijiet għalik l-ewwel net fuq il-komunikazzjoni fuq il-suq intern għal ċittadini Ewropej Eh, naħseb li din xi ħaġa importanti ħafna u aħna kontenti li s-suq intern qiegħed eh, javanza imma ċ-ċittadini rridu jkunu jafu mhux biss il-kumpaniji u eh, illi kunu jafu, li ċittadini rridu kunu jafu xinu ma l-kizbiet, xinu ma drittijiet, il-mobilità u da kollu għadu xjaqsa ma l professjonali, da kollu ċittadini għan bżon li siru hu jifmuħ. bat, xinu jiġri uh, fuq il-portal Eh, hemm ħafna ħiet, hemm ħafna konsultazzjonijiet fuq dan il-portal eh, huwa sodisfaċenti u fl-aħħar fuq ċina u l-aċċess għal suq eh, pubbliku naf li l-Unjoni Ewropea għadha taħdem ħafna għal dak li għandu x'jaqsam ma' telekomunikazzjonijiet, eċċetra, forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan hemm strateġija globali fir-rigward taċ-Ċina u l-aċċess eh, diffiċli għal kumpaniji tagħna fis-suq tagħhom. Tak för det, herr formen. Eh, ja. Grazzi. Xi żewġ kummenti. Mistoqsijiet fil-fatt, l-ewwel net, kummissarju. Jiena kont kontenta ħafna għax rajt li jem rakkomandazzjonijiet fuq il-riklamar il riklamar tal informazzjoni u anki il-riklamar responsabli specialment fil gwar tal-kumpaniji tal-ob tal-azzart online fil-Danimarka għana nħossu li għana nkun responsabli dwar dan u et insegu u għalek et insegu rakkomandazzjonijiet mill fiċin. It-tieni punt fil-gwar tas-suq digitali. Importanti li ntejbu l-aċċess, il-veloċità tal-aċċess għall-internet. Hemm xi inizjattivi fil tal-introduzzjoni ta' ta' ta' mira ħjar biex eh, ikonna konnettività ċili ikun il-tamir tagħna li għandna nagħmlu xi ħaġa dwar fissu intern mela l-Kummissarju issa se jwieġeb għal dawk il-mistoqsijiet iżda mbagħad konna Is-Sinjura Vanjo u Sur Ġuva mbagħad jietu żewġ mistoqsijiet li jmissu għax huma relaturi u mbagħad is-Sinjura krotza Bilz fuq ir-rapport tagħha u Sur Arias biex iwieġeb fuq il-suq digitali wahdini. Dawk erba' huma rilevanti għalik u mbagħad nibqgħu għaddejjin mal-koordinaturi u l-oħrajn iżjed tard. Mela, signora Vanier, tista tkun lesta wara l-tweġibiet tal-komissarju. Tkun lest, eh, trid tkun lesta jkjoġbak. Oui, je, je vais euh, essayer u koll nkun id-disciplinat għalix il-ħin ijat jafas jekk fil-kas ma nilħaqx il-wġibkom il koll namil dan bil-miktub fil-ġranet li ġejjin. Issa dwar il-drittijiet tal-awtur li na responsabli eh, għad-dossier aħna u koll eh, fissajna eh, direzzjoni, fassanna l-istrateġija li ġiet adottata mill komissjoni fuq il-ħarsien tal-proprjetà intellettuali, protezzjoni moderna biex il-proprjetà intellettuali uh, jiexu u jiexu fi żminijiet tal-lum li huwa differenti ħafna minn dak li kien 15 il-senilu era tal-internet, ta era tal-Europa. Aħna diġa eh, wittejna tri eh, eh, għal din l-istrateġija pal per eżempju il-xol illi ħatma ma nafux minn għamlu l-Open Works il-ġestjoni kollettiva u koll li għada għatiġi diskussa jena eh, il-proponejt licenzji pluriterritoriali. Umbat biex forsi nħaffu xiftit biex namlu avvanzi iktar ta' malar flimkien ma' Signora Kreut u Signora Vassilju li għedin jenuni f'dan ix-xogħol eh, li konna eh, xoħl eh, xogħol kontrattwali fi żmien preċiż u fissat minn qabel biex aħna nkunu nista' permezz tal-kuntratti mal-stakeholders u mal-daw li eh, eh, joħolqu dawn ix-xogħlijiet, aħna bdejna ftit ġranet ilu u nittama li niksbu rizultati konkreti, per eżempju ċittadini li jaqsmu eh, l-frontieri li għandhom abbonament fil-pajjiż tagħhom jistgħu jużaw l-istess abbonament fil-pajjiżi ġirien, dana ma jistax isir illum imma nittama li dan isir possibbli dan il-kollu nishtuq li namluħ permezz ta' din il- Eh, l-idea ta' licensing in Europe. Umbat eh, dwar il-krizi ta' sigurta fil-professa tal-likel li esperienzaw ħafna eh, pajjiżi pajizi Umbat issa naraw minu responsabli għal dan il-er fil-katina tal-likel u mbagħad iridu nkunu sodi meta nindirizzaw din il-vjolazzjoni. Jiena naħseb illi nistgħu nitalmu ħafna minn dak li ġara u nieħdu azzjoni il- kollega tiegħi Kummissarju Boġi jista' jwieġeb iktar għal mistoqsijiet tagħkom għandu skorbo li eh, eh, li huwa utli ħafna jiena qed ikolli ħafna eh, diskussjonijiet utli ħafna mal-Kummissarju Boġ. U dawn huma affarijiet li jiena kemm il-darba nsemmihom f'ħafna ċirkostanzi differenti. Sur Roxford jiena nista' ngħidlek li lil minn dak li għamilt f'ħafna direttivi finanzjarji biex inħares il-konsumaturi kollom aċċess l eh, liktar oġġettiv għall-informazzjoni li mhux dejjem kellhom dana fuq prodotti tossiċi finanzjarji, aħna se noħorġu pakkett ftit ġimgħat oħra fuq il-kontijiet fil-bank li eh, għandhom xi 7 miljun ċittadin għaliex l-isforzi li għamlu il-banek ma tantx kienu eh, gbar u anki fuq il-mobilità bankarja. Bat fuq il-kwestjoni tal-likel naħseb li nistaw namlu ħafna iktar u dan issa qed ngħid eh, nitkellem fuq livell personali hemm bżonn illi jkun hemm iktar traċċabilità anki fuq il-likel imsajjar u lest. Eh, aħna rridu kunu nafu minn fejn għedin jiġu l-ingredjenti Jina naħseb illi il-konsumaturi għandhom dritt ta' traspar l-akbar trasparenza jekk il-prodotti huma ta' kwalità ħadd m'għandu għalfej uh, jibża mit-trasparenza. Constance Le Grip uh, semmit ukoll il-ċittadini kif għamel is-Sur Rochefort il-Portal uh, Your Europe l-Europa ta'kom huwa eh, l fejja informazzjoni dwar id-drittijiet ta' ċittadini tal kumpaniji u koll edin fuq dan eh, jistaw sibu dan il, fuq il-pot l-informazzjoni kollha li kollom bżonn u fuq dot elettroniċi, per eżempju, Solvit, l-one-stop shops u affarijiet hekk. Jiena li lill ministri jiena kuntent ħafna bil kemm huma effiċjenti dawn il-odot għaliex permezz tagħhom Brussell edha eh, toqrob iktar lejn iċ-ċittadini tagħha grazzi għal Solvit, għal All Europe, għal One Stop Shop, għal IMI illi Eh, illum qed eh, eh, jaqat flimkien iktar minn 6,000 amministrazzjoni fir-reġuni tagħkom. Volvoid fil-Polonja tista tagħmel mistoqsija lil f'xi reġun fil-Finlandja għaliex jkun hemm xi kumpanija Finlandiża li se tmur topera fil-Polonja u t-tweġiba ssir bil finlandiż fil-Polonja jirċevuha bil-Pollak, sistema fenomenali, hemm madwar 15.000 utent kull jum, kull jum fuq il- il-portal Europe u n-numri qegħdin jiżdiedu kuljum. Hemm ħafna viżibilità li qiegħda tingħata eh, għaliex qegħdin nużaw il-social media u anki wkoll permezz ta' eh, mezzi fiżiċi fuq iċ-Ċina tkellimt fuq iċ-Ċina u s-suq pubbliku iċ-Ċina għalissa mhijiex parti mill-Government Procurement Agreement li jiena l-kontenut tiegħu se uh, ninnegozjah dal-waqt ftit ġranet oħra dan issa sar ukoll se jsir ukoll permezz ta' pajjiżi oħrajn li diġà qegħdin fil-GPA, l-Istati Uniti, il-Ġappun, eċċetera U f'dan l-ispirtu nfakrek, Signora Le Grip, illi ma' Sur de Gucht, Komissarju de Gucht, aħna se noħol u strument dwar il-reċiproċità fis-suq pubbliku. U naħseb illi dan l-istrument jista jiġi adottat mhux biex nalqu suq imma biex niftħu is-swieq tal-oħrajn b'mod reċiproku biex niżguraw illi meta ikun hemm eluq fl-Ewropa kif hemm eh, eh, eh, fl-Istati Uniti xi 15 stati u setturi partikolari u ma magħluqin ukoll illi aħna niftħu jew nagħlqu b'mod koordinat. Jiena bħala kummissarju għal suq intern l-użu tal-GPA se jkun iktar koerenti, iktar koordinat fl-Ewropa il-Komissarju de Guhtu jiena qegħdin naħdmu sabiex il-Ċina tingħaqad ukoll dan il-ftehim dan il-GPA. Umbat dwar il-lob tal-azzart online fit-23 ta' ottubru li għadda jiena prezentajt pjantazzjoni fuq il-lob tal-azzart online fuq assu intern. L-ewwel dibattitu sar il- Bira hawnhekk bil rapporter ta' Sur Fox hemm ħames prioritajiet ewlenin il-konformità tal-qafas tal-oqsa regolamentari nazzjonali mal liġi Ewropej meta jeżistu tisħiħ tal-kooperazzjoni amministrattiva, eh, kuntatti, benchmarking, skambju ta' prassi tajbin bejn ir-regolaturi nazzjonali il-ħarsin tal-konsumaturi ta' ċittadini mod partikolari tal-nis taħt l-età li huma l-iktar vulnerabli fuq ċerti networks partikolari f'dan il-qasam, prevenzjoni tal-frodi u tal-ħasil tal-flus, irridu nkunu sodi fuq dan. U suġġetti ieħor li jien għandi għal-qalbi ħafna xinħobb l-isport li nħarsu l-integrità tal-isport. Aħna qegħdin naħdmu fuq dawn l-elementi ewlenin eh, u għedin inqisu kol dak li diġa sar f'ħafna pajjiżi fostom il-pajjiż tiegħek fi Franza f'oħrajn biex ma nħawdux dak li diġa qiegħed jaħdem tajjeb imma biex ikonna stok komuni fl-Ewropa biex niġġieldu għall-integrità fl-sport, il-xiri tal-partiti anke biex nħarsu il-saħħa tal-ċittadini bil-ġlida kontra dipendenza tal-vizzji, il-protezzjoni tal-persuni taħt l-età jena minn xi espert fuq livell tekniku, imma anki eh, minħabba il-rapidità tal-aċċess fuq l-internet naħseb li nistgħu nagħmlu progress. U nirringrazzjakom eh, għal-mod kif intom qegħdin taħdmu miegħi biex forsi eh, ngħinu iktar liċ-ċittadini. Okay, that's Grazzi. Ħafna kwistjonijiet li diġa um, missa se jkun ir-round għall-intervenzjonijiet ta' minuta eh, tal-rapporters, minn rapporters kif ukoll il-presidenti il presidenti tal gruppi ta' ħidma tagħna, persuni li eh, semmew fid-diskors tiegħek, Sinjura Venja, Sur Ġuva, Sinjura Kratzabiltu, Sur Atzabil tal-minuta. Għal-minuta jek Jiena se niprofa niġri kemm niflaħ sur kommissarju, grazzi inti weġibt eh, tliet mistoqsijiet minn dak li kelli jiena ġifir mus semmihom lok inti fil-kuntest ta' direttiva fuq il-kwalifiki professjonali inti semmej ċerti professjonijiet partikolari li rridu nkomplu niddiskutu fuqhom. Jien għandi problema li għadha Eh, anki teżisti wara il-votu dana fuq l-assigurazzjoni professjonali fil-kas ta' mobilità ta' dawn il-professjonisti naħseb li din ukoll hija essenzjali biex nerġgħu nagħtu fiduċja mhux biss fuq livell professjonali imma biex ikun hemm ċertezza legali, ma anki ċittadini biex ikonna iktar informazzjoni, informazzjoni tajba l utenti ta' dawn il-servizzi ta' dawn professjonisti jina norbot fuq eko fuq il-Kommissjoni għaliex din il-problema tal-assigurazzjoni hija importanti ħafna dawn huma professjonisti li jridu jmorru minn pajjiż għal ieħor, pereżempju fosthom il-tobba li ħalsu uh, prezzoli ħafna ħaġa mhix normali u mhux aċċettabbli la għal professjonisti waqas ċittadini. Mistoqsija oħra, zajra zajra. Sir Juvan irnexxielek ta' titkellem fil-ħin li kellek allokat lilek. Grazzi, Sur President. Sur Kommissarju, inti semmejt il-petizzjonijiet, il-petizzjoni bħalissa illi edha tiġi preparata fuq il-direttiva fuq il-kontratti ta' konċessjoni naħseb li hemm żewġ kategoriji ta' persuni li qed jiffermawha dawk illi jaħsbu illi hemm periklu reali ta' privatizzazzjoni tal-ilma li qed jibżaw minna u inti ħriċt eh, ċerti bċerti proposti li jimbat nġi għal-jom, bat kategorija oħra ta' persuni li għedin jużaw dawn il-firem biex jirħu għanijiet politiċi. ħaġa li tiġri dejjem meta wieħed irid jeħles mill-kelb tiegħu jgħid li għandu rabies u meta wieħed irid jeħles minn xi ħaġa fl-Ewropa jgħid li se tiġi privatizzata. Mela aħna rridu nserħu moħ dawk il qegħdin jibżaw minn din privatizzazzjoni. Inti ma taħsibx illi b'mod eh, solenni, b'mod formali fit-test innifsu biex nagħtuh pis legali ngħidu illi din id-direttiva u kontratta ta' konċessjoni eh, mhix immirata biex ikun hemm eh, dan għandu jkun fl-ewwel artiklu b'mod formali sabiex dan ikun vinkolanti u legali. Merci, Monsieur le Commissaire. Signora Corazza Belt. Grazzi, kommissarju, jena eh, nirringrazzjak tal-SMT hearing tal-biraħ. Aħna naqblu miak fuq il-pożizzjoni li ħadd fuq eh, ebda tolleranza fuq eh, l-implementazzjoni totali u kif xiera mela xirridu nagħmlu fuq il-rapport tal-Parlament biex nejnuk biex mod kostruttiv li wasal għal riżultat konkret impoġġi Eh, pressjoni fuq l-istati membri, issa fuq il-governanza rapport ta' Sir Schwab, tistaw tużaw forsi biex fil-semestru Ewropew tagħtu priorità l kwistjoni tal-implementazzjoni l-forza ta' direttiva servizzi fl-2010-2010 l-Komissjoni eh, saħqet waqt il- kienet titkellem dwar dan is-suġġetti fuq il-Kunsill tal-kompetitività sa dan xissir issir naħseb li ta' iktar trasparenza Irridu nkunu nafu iktar, ċittadini Ewropej għandhom id dritt li jkunu jafu iktar għalfejn ti biex qed tiġi implementata b'mod konkret iktar trasparenza, iktar uh, sens ta' responsabilta' ma nistax forsi ndaħlu dinja ideja fost ħafna oħrajn li nistgħu niddiskutu. Forsi l-istati membri jistgħu jgħidulna għalfejn qegħdin jiċaħdu li ċittadini Ewropej minn ħafna xogħol u li mhumiex qegħdin mhumiex se jkunu tapis fuq il-finanzi pubbliċi. Suraria Arja Sikħeġbok. Grazie ħafna, President Komissarju. Jina minni nsaqsi mistoqsija, jina s wieġeb l-interventijak fuq il-possibilità ta' so ta' għat eh, għal eh, suq singlu it ta' għat firgwar tal-zona digitali. Il eh, aħna nil-għaw din l-idea nasbu li idea tajba ħafna tkun importanti ħafna biex norganizzaw l-idejat kollha u l-azzjonijiet kollha li aħna suġerejna f'dan il-kumitat. Mela, minn dak il-lat, nixtieq li tkun taf. illi aħna lesti namlu kull ma nistaw biex najnu f'dan il-komitat u anke mill-grupp ta' ħidma biex nizguraw illi dan l-att lat għas-suq digitali um, realtà mela ħaj rispondi għal dawk il-mistoqsijiet un bat naraw jek fadal ħin. grazzi. Ħani prova nitkellem fil-qosor għal dawn il-mistoqsijiet eh, li kienu preċiżi ħafna biex forsi kunem it-tielet round ta' mistoqsijiet, is-Sinjura Venju. Uh, eh, semmiet fost suġġetti oħrajn li għadhom miftuħin u pendenti dwar il-kwalifiki professjonali, semmiet suġġett importanti ħafna. Jiġifieri il- trasportabilità jew reċiproċità tal-sistemi tal-assigurazzjoni għatem ostakoli anke fil-suq pubbliku dwar dan l-assigurazzjonijiet illi il-kumpanija għandhom bżonn meta jmorru jistabliċu ruħhom f'pajjiż ieħor fuq dan is suġġett jiena fid direttorat ġenerali tiegħi bdejt dibattitu fuqu dan is suġġett ma jikonċernax biss il-protezzjoni u l-konsumaturi imma issu intern għaliex kultant zgur li hemm prassi jew eh, drawiet li joħolqu diskriminazzjoni li mhuwiex fl-ispirtu tas-suq waħdini. Mela jina se jkolli se nkompli dibattitu mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni u meta eh, nkunu temmejni niġi nagħti kont lilkom dwar dan. Irridu nevitaw li kunem dan it-tip ta', ta xkil għal konsumaturi. Sir Juvin, li l-in minn dak li diġa għat b'mod ċar solenni u għawi fuq il-fat illi l-Kommissjoni l-allum u laqqas għatmanda ebda intenzjoni li t-privatizza l-ilma li huwa beni publiku. Jġifiri jena lest illi Eh, nirrevedi t-test ta' dan l-istrument. Jina rrit fl-ewwel artiklu ta' dan it testa qed nitkellmu fuq u ngħid mod ċar u nagħti din il-garanzija li ċittadini illi mem ebda rieda jew xewqa jew pjan illi jkun hemm privatizzazzjoni fuq l-ilma. issa eh, fuq l-scoreboard u fuq xogħol illi jiena bdejt jiena mal-direttora ġenerali tiegħi b'mod preċis u ċar ħafna eh, tkellimt fuq il-kapitli differenti nitħanna f'ħafna dettalji biex ikun hemm iktar eh, trasparenza. Claire Marie tista' tiġi titkellem magħkom biex turikom kif punt wara l-ieħor settur, wara l-ieħor id-direttiva eh, għas-servizzi qegħdin nidħlu fid-dettalji eh, tagħha eh, flimkien mal-istati membri jiena naqbel illi għan nistaw natu rapport il-waqt il-Konsil tal-Kompetitività fuq dan is sujġet u għajkun iktar utli illi biex aħna nirnexxu hemm bżonn li l-istati membri jkunu mobilizzati wkoll. Anke waqt il-semestru Ewropew naħseb illi Eh, bil-bil tas-sur Oli Ren jiena ħlaqt eh, kapitlu eh, kompetittività, tkabbir, suq wahdini fil-semestru Ewropew da kollu għandu xaqsam budget, sanzjonijiet, awsterità, affarijiet li ma tantx jihdu gost jisimaw dwarhom iċ-ċittadini tagħna, imma hemm bżonn li tkellmu dwar l-impjiegi, tkabbir, il kompetittività dan huwa kollu parti mill-istess suġġett fuq l-implementazzjoni u dik li aħna għadna se tkun tolleranza zero fil-Kunsill Ewropew ta' uh, Stockholm aħna fassalna dispożizzjoni illi uh, eh, 1.5 fil-waqt li l-100 tal-istati membri kienet 2.5 eh, jiġifiri aħna naqqasna il-lan ta' sa' wieħed fil-mija u illum aħna il-ħakna il-level ta' 0.6 f'dik li hija trasposizzjoni. Jiġifieri eh, dak li aħna għadna fil-kuntest tal-Single Market Act li jkun hemm trasposizzjoni ta' 0.5 eh, nuqqas ta' trasposizzjoni mhux minn 0.5 fil-mija Issa da dibattitu għu miftuħ anki għall stakeholders jien għandi bżonn ix-xogħol ta' dan il-grupp jiena est li niġi naħdem magħkom mal-grupp tagħkom, grupp miftuħ li kontribuċi ħafna biex nipprepara dak li aħna eh, naħsbu se jkun Single Market Act tlieta kun hemm parti kbira minnu li tkun dedikata lis-suq digitali. Well, I think the commissioners indicated we can do one. Mela, jista' jkollna round ieħor skont il komissarju mela jena Sen nikkontrolla eh, kemm hemm koordinatur li jixtiequ jitkellmu għandi fuq il-lista tiegħi Sinjura Vajla għall-membri, Sinjura Vajla, Sir Cruzman, Sir eh, Perez u eh, forsi hemm xi koordinaturi oħra. Ma smajniex mill-ħodor is-Sinjura Rula, is-Sinjura Kapad, is-Sir Bilen. Nasab li għana nisimaw minn għanta s-Sinjura um, Rula u Sur Bilen għax ma smajnix mill-gruppi ta'kom. Un se neħu s-Sinjura Vajla u s Sur Kreutzmann għal-Liberali għax sissa għat l-ura ħafna. Is-Sinjura Erigoja tista' t-deċidu bejnitkom jekk minn min is-sassin il-mistoqsija? Tajjeb, mela, netu l-kulħat. Netu l-kulħat, signori. Jek tista' t għal-inqas minn minuta. Tajjeb, mela koordinatori kolla jishtiqu jitkelmu, ħanibdaw. Signora Rule jħeġbak. Grazie ħafna. Grazie, komissarju. Jina diġa ħejjejt eh, press release D-dikjerazzjoni għall-istampa fej qed illi rajna trasparenza li inti daħħalta. Grazzi tal-liet fuq il-kumpaniji multilingwali um, din hija problema kbira għal-Ġermanja um, u l-Awstrija naħseb illi bekk kien hemm ċarezza li daħlet hemm punt wieħed però li għad fadal. Illi għandu xaqsam mal uh, kooperazzjoni orizzontali eh, fil-pubbliku li ġili kun trasconfinali u hemm proposta li tmur lilen ħafna lilen minn dak li tqal mill-ECJ, mill-Qorti tal-Ġustizzja, li dawn l-awtoritajiet pubbliċi fil-ġejjeni se jkunu jistaw jaħdmu biss bazi tal-obbligi pubbliċi u drittijiet pubbliċi. Dan wasal għal problemi eh, jekk tkun qed titkellem dwar l-istati iżar dwar il-munċipalat tajiet dawna ma jkunux jista jizbu bizzejiet effiċenza li tista' twassal għal kooperazzjoni pubblika. U bekk se jkun hemm ħafna debiti u deficit fil-sfera pubblika u bekk għandna nħarsu lejn il-kisbiet ta' effiċenza fil-amministrazzjoni pubblika. Sur bilej kerġbak. Grazie ħafna. Nishti eh, nsaqsi fuq il-skobot fuq il-suq intern il-komunikazzjoni mill-Komissjoni kienet waħda ottimistika ħafna 23 pajis skont il-Komissjoni kisbet l-lan tal-1% tal-deficit tal-trasposizjoni iżda erba pajizi ma kisbux. U l-Polonja pajizi huwa wieħed minn dawk il-pajizi. Dinja ta' eh, eh, Eh, xokkanti għax il-Polonja kienet organizzat l-ewwel forum tassu uh, eh, singlu u għalhekk nixtieq insaqsik dwar l-attivitajiet tal-Kummissjoni dwar dawk l-erba' pajjiżi u inti bħala l-President tal-Kulliġġ tal- kommissarju u Franċis jina insaqsi fuq il-VAT, fuq l-e-books, fuq il-kodba, fuq l-online. Il-Komissjoni xtaqt taħdem fuq dan sal-2013 Eh, Poland eh, tixti taqta l-VAT fuq il eh, kodba online imma ma tistax għamilek minħabba direttiva applikabbli. Grazzi. Sur il-kellim li miss. Se l-ewwel net n nirringrazzja l-Komissarju tal-li ċara d-direttiva u dak li ċara hemmhekk fil-Ġermanja. Illi ma tkunx ta' ignoranza hija terribli forsi għanna nħarsu dan il-punt. Il-kooperazzjoni intermunicipali. Hemm xi municipalitajiet li qed eh, jaqsmu il- eh, rotary books, per eżempju, il-kodba rotary, per eżempju, tista eh, titkellem dwar dan il- Jien għandi mistoqsija eh, talba li tmur li l-in minn min dan jiena eh, smajt dak li jiet u tkellim dwar il smajt ħafna fuq il-konċessjonijiet fil-Ġermanja, talba tiegħi hija u illi nista, forsi nista indumu anki sa' ottubru, forsi tista titkellem dwar l-istati membri biex eh, din kwistjoni tkun iżjed oġġettivi. Oġġettiva fil-, fil Eh, kampanji ta' informazzjoni jisaw jinsamu fi Ġermanja per eżempju, mux kullħat jaf x'qed jiġri. U nasab li ċiftit minn kampanja hija waħda stramba u hemm municipalitajiet li qed jagħmlu ehm, xi xogħol privat fl-ilma. il mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam u nixtieq li eh, twiġa bil-miktub għax dan il-punt mhuwiex fuq l-aġenda jiena għandi interess f'kemm ħdimtu fuq riforma fuq il-direttiva tal-ġukarelli. Jiena maħħaċ l-aħħar punt tiegħek, eh, Signora Vajla. Iva, Mela fil-qosor jiena għandi interess fi xogħol tiegħek kemm ħdimtu fuq id-direttiva tat-tojs. Fuq Ġugarelli. Nasab li dik hija kwistjoni tal-intrapriża ta' DG eh, Enterprise. Grazzi. Mela, xi żewġ punti in partikolari l-ewwel net dwar l-isma fil-prodotti finanzjarji eluf ta' familji spanjoli qed ibatu għax kienu um, il-banek kienu arqo bihom. Id-direzzjoni x'se tkun tal-Komissjoni biex issib soluzzjoni tal-problemi eżistenti u anki biex tipprevjeni li din situazzjoni terġa' eh, tiġri fil-ġejjeni fil-gwar tal-qatt dwar il- is singlu f'rigward tal-insolvenza għandna problema hawnhekk u frigwart f'rigward tal-ipoteki tal f'pajjiżi dan għajt wasal għal problemi għal eluf ta' familji Spanjoli li qed jintefgħu barra minn djarhom u jitħallew fit-toro. Se se toħroġ regolamenti ġodda biex tevita abbużi bħal dawn li qed jeżistu fil-kontratti fil, fil, tal ipoteki Grazzi, grazzi. Is-Sinjura Gepati, kħaxbak. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Banja, nishtiq nirringrazzjak tal-li ċarajt din il-kwistjoni. Tal-kumpaniji um, ehm, illi għandhom ħafna municipalitajiet. U għalek jiena kontenta ħafna li tkellim fil pubbliku dwar dan. Forsi tista' tindika li servizzi tiegħek li jagħmlu hekk ukoll għax jiena kont labtek biex tressa proposta u dak li ħadna mill-servizzi tiegħek eh, ma kien tajjeb biss għal dasbin biex tarmiħ. Għax ma kienx jirrifletti dak li inti qed bekk jiena tinżomm lura billi infaħrek għalissa x'nixtieq nara se jkun ir-riżultat fir-rigward tal- um, ehm, tas-Sur Marbella. Forsi tista' terġa' tassigurana illi fil-gwar ta' xiri pubbliku inti se taħdem mod strateġiku fl-imkien mal-Parlament fil-gwar tal-Kunsil u mhux u mhux ikonna l-esperjenza li diġà kellna li l-Kummissjoni tkun dejjem favur il-Kuns jappoġġa l-Kunsill. Jiena m'għandix iżjed ħin u bekk se daqshekk għamil. Is-sur xvab. Se titkellem tal-aħħar għal darb'oħra. Kummissarju, President, tlet punti l ewwel net il-gvernanza tassu eh, wahdini, l deficit fit trasposizjoni, um, hija importanti indikatur iżda huwa l-użu tal-liġi attwali tal-so singlu li huwa importanti u aħna fil-Parlament eh, nisħu li għandna bżonn ta' iżjed trasparenti mill-Kummissjoni. It-tieni punt, id-dritt tal-ilma u l-inizjattiva mill-Kummissjoni titkellem dwar l-ilma f'termini ġenerali ħafna u bekk naħseb li għandna bżonn li dan jkun ċar għana bżon ta' direttiva li illi taqbel ma dak li għal mill-Sur Jovan. Jina nasab li zguri li se diksbu l-firem meħtieġa u naħdmu fuq dan malajr fuq il-Single Market Act 3. Bħalissa qed naraw li dawna kollha jinħadmu fil-trilogu trilogi Iżda dan għandu jitlesta qabel l-aħħar tal-iskadenzi. Naħseb li hemm mwis xogħol mhuwiex aċċettabbli jekk inħarsu lejn il-single act 3 għandna m'għandniex li til-fudan, għan iżda għandna nħarsu lejn dak li għandna uddimna bħalissa. Grazzi ħafna. Kommissarju Barni sabiex jirrispondi għan mistoqsijiet. Grazzi. Signora Rula, Naħseb li kooperazzjoni orizzontali hija xi ħaġa importanti ħafna li aħna rridu u għalhekk aħna għalhekk inkludejnija din il-kooperazzjoni orizzontali bejn il-municipalitajiet illi eh, mhux bil-fors huma ġirien reali ta' xurxin imma kultant issibhom kemm naħaw l-oħra u naħaw l-oħra tal-frontiera. Tal Ġurisprudenza tal-orti miex sodisfaċenti ma' prinċipju li stabbiliet għadu jot. fakkarkom il hemm bżonn ta' kooperazzjoni reali bil-dmirijiet u drittijiet. Ma fil-test fuq il-konċessjonijiet jiena irrit li promuovi din il- kooperazzjoni orizzontali, rapporter se jkompli ħda fuq dan, jiena wkoll semmejt aktar kmini eh, fuq dawn il-kumpaniji li jaħdmu fil-municipalitajiet ġirien u l-municipalitajiet li eh, bżon li wkoll imexxu meċu il-finanzi eh, b'mod l-iktar effiċenti possibli. Sur Bilan, Fu il-rigward ta' trasposizjoni mhux dejjem faċli ngħidu l-verità aħna nagħtu ċifri, nispjegaw fatti. Il-tabella hija eh, ritratt ma mhux dejjem faċli għal pajjiżi kollha għal imma ħna irridu namlu qed namlu dan propju biex nħedġu lil dawk li għadhom lura biex eh, javvanzaw u eh, din hija eh, eh, aħna nistgħu nifmu dawk il-gvernijiet li għadhom lura il trasposizzjoni konna dialogu maħħom magħhom dawn per pereżempju il-gvern Pollak aħna irridu naraw kif nistgħu ngħinuhom aħna ma rridux biss nippontaw sebajna lejhom għadna li se jkun hemm tolleranza zero naqas ta' trasposizzjoni imma għalhekk jiena ma l funzjonari nazjonali li huma responsabbli fuq it-test tas suq dwar is-suq intern, direttiva dwar is-servizzi biex huma jieħdu responsabilità għall inforzaru u trasposizzjoni tajba. Memx, eh, aħna ma rridux li kunem eh, traffiku minn Brussell lejn l-istati membri biss imma li kunem kuntatt anki fis-sens kontrarju jiena fl-imkien mal kollega tiegħek sur semetar nikkommenta iktar dwar dan imma wara ovvjament illi nkun eh, tkellim iktar eh, ma'kom eh, fuq dan is-suġġett. Sur Kreutzmann, grazzi ta' dak li inti għat fuq din il-kjarifika. Jiena raġel tal-politika u jiena ma, ma neħux qatta meta jkun hemm dibattitu pubbliku, meta u ma nbisax mill-petizzjonijiet meta l-affarijiet jiena għadu kif suppost u kif inuma. Jiena konvint personalment jiena għad xini l-pozizjoni tal-kolleċ il komissjoni bebda mod ma trid illi eh, ikkune hemm privatizzazzjoni ta' l-ilma. L-Sinjura Gebhardt li għalet illi s-servizzi tiegħi m'għamlux dak li għat jiena, ma dak li jiena prezentajt u dak li għat xi ħaġa ġdida li ma kienx fit-test sissa jiena eh, smajt lilek, smajt il-rapporter illi uh, talabni li nikteb l-affarijiet b'dan il-mod, smajt is-sur ġwab, eh, u għalhekk jiena naħseb li biex niċċaraw l-affarijiet u nevitaw illi kunem interpretazzjoni zbaljata, jiena se nħarġ din il-proposta il-ġdida illi ma kienieċ fit-test u se nitlob l-servizzi tiegħi biex uh, jitkellmu miegħek biex eh, inti tajt eh, tkun konvinta li dak li qed jgħid il-kummissarju jikkorrispondi għal dak li eh, qegħdin jagħmlu s-servizzi tiegħu. Signora Vajle, Għabbażi tal-kjarifika u dan il-pass il-qoddim li għadna kif għamilna huwa importanti għaliex il-regoli illi ġew applikati fil-Ġermanja, fil-Awstrija, fil illi għal boħra eh, ma kienem mebda ħsib illi l-ilma jieġi privatizzat. Naħseb illi aħna pala kommissjoni ma ovvjament hemm bżonn illi it-test uh, eh, eh, jizviluppa jiprogredixxi fit triologu rridu ngħidu l-affarijiet kif inhuma aħna għanna bżon ta' għafas regolamentari minimu għal konċessjonijiet għal xekk ma jkunx hemm ir-regoli uh, nistaw uh, jistaw ifeġġu situazzjonijiet li għamlu ħsara l-mina ħalla 16 li ċittadini kunem korruzzjoni, diskriminazzjoni. Eh, dan huwa suq waħdini għal daqstant eh, dawn l-affarijiet eh, irridu neħdu ħsiebhom sovranità ċara u tonda li hija wara kollox fit-trattat tal-libertà u sovrani tal-kollettivitajiet lokali biex jiġġestixxu l-ilma kif jaħsbu huwa huma li huwa l-aħjar proposta ta' direttiva li ġiet adottata fil 30 ta' Marzu fuq il-kreditu ipotekarju. Il-presidenza irlandiża tħoss li hemm bżonn li navvanzaw fuq dan id-dossier anki jiena naqbel magħhom propju biex nitalmu wkoll minn wieħed mill-aspetti tal-kriżi li għaddejjin minna hemm bżonn li naslu għal ftejjin fit-triologu li għaddej bħalissa dana fuq il-kreditu ipotekarju u nixti illi kunem uh, uh, ambitu wisa ħafna dawn il- krediti ipotekarji sur Sanchez Presedo illi huwa rapporter fuq dan it-test huwa attiv ħafna. Jiena ma rridx li niftihom ħażin, jiena bħala komissarju għassu internu s-servizzi jiena noħroġ b'testi illi jissewwu eh, xi ħaġa li huma preventivi li huwa reattivi biex ma jkunx hemm kriżi oħra biex nitalmu il-lezzjonijiet minna Jiena dan għattu anke fil-parlament ebda t-tur finanzjarju ebda prodott finanzjarju ebda settur mu se jaħrab mir regolamenti pubbliċi jiena prezentaj 28 liġi propju b'dan il-an. 28 liġi fit tlet snin u xie 10 minnhom diġaġa ġew adottati xot minnom se jitħlu kol anki l-standard tekniċi fuq il-derivativi dawn huma 600 eh, eh, elf biljun eh, dollaru. Jiġifiri, aħna irridu li kunem miktar trasparenza u nitfaw dawl fuq dawk in nis li kultant jibżaw minnu d-dawl u għandhom raġun li jibżaw minnu jena naf illi eh, dawn eh, il-liġijiet kollha mhux se jsewu l-ħsara li saret eh, mill-kriżi. Aħna rridu nitalmu minn din il-kriżi u noħolqu qafas biex il-kriżi ma terġax tfeċ u tirrepeti ruha. Proposta tal-Kummissjoni u kol fuq l-abużi tas-su xqed nistennew minn il-banek meta jkun hemm Eh, meta da ma jimxux kif suppost, sempliciment imorru il-ħabs anki il pini illi jiġu applikati f'każijiet ta' abbużi l-iktar serji. Eh, dawn il-liġijiet ta' prevenzjoni se jgħinu kol l-ċittadini li l-lum il-ġurnata edin taħt id-defa tal-krizi. Grazzi ħafna sinjura mis-soqsijiet ta'kom. Eh, nibat tweġibiet iktar preċizi bil-miktub fil-ġranet l-ġejjin. Well, thank you very much indeed. Grazzi. Għal dajem kanna 15 il-mistoqsija naħseb rekord sankompli kompli eh, fil-kontent mija ju grazzi li ġejta unnek dal-ħodu. Thank you. So can I ask anybody who's not staying for the next two presentations if they could... Jekk uh, għaw min ma jishtiqx joqot għall-axar prezentazzjoniet jekk joġbu jitlaq fil-kwit. Għanna zewġ prezentazzjoniet issa ġejjin ħanibdew bil-proġett ta' Sinira Vajler fuq tamir tar-radju. Ta Forsi mi se jkollna ħin l mistoqsijiet sinur Vajler, però se jkollna il-preżentazzjoni, mbagħad konna segwitu, mbagħad għandna l-valutazzjoni tal-impatt fuq Liġi Komuni Ewropea dwar il-bejħ. Nirringrazzja lill kollegi kollha għal eh, paċenzja il-rew, pero kien tajjeb li ninkludu mistoqsitu risposti kemm possibli. Sir Mandes mar in l-lux eh, jidaħal il-mistoqsijiet għajn, diskuza riħin man soma, għasat jismani. He's not listening to me anyway, so. Mux għat jismani. Eh, kontet najt, kontet niskuza ruħi għalix ma stajċ indaħal il-mistoqsijiet jgħak. Darbohra tkun eh, fuq l-ewel post l istati għaj. Nkomplu mela? Nil-amana fil-UF Filipe Ġiraw. Maruf ħafna ma' dal-komitat, partikolarment miħaj, għalix ħadem ma' dossiers li kontet nitrattajin, il-komissjoni hija flessibli ħafna għaliex jaqilbu dossiers um, malajr din hija liġi ġdida jew riforma leġislativa ġdida illi is-sinja virus se tkun rapporter fuqa u skont is-xogħol li bdejna fil-redisa san nitolbu l-Komissjoni tina valutazzjoni tal impat minna iktar ħertaħin inti intik il-kelma. Imbagħad forsi faxar minuti it-tina prezentazzjoni mbagħad ikonna xi mistoqsija t tnejn. Nissurina vajru kolħat stegna nitkanu ma' shadows, jina għanku għat minnom fil-fat. Sor van der Kamp jgħat għabnu kol, għandek zewċ shadow reporters bis. U Sor Mendes. Ġveri għanna tim sista ċedaw rapporters. Sur ġiraw. Jek jotbok. L-opnetjak fuq id-direttiva dwar it-tamita radio. Lodwa tajba. Sur President, grazzi ħafna, grazzi ta' din l-opportunità li dejjem onorat illi nattendi f'dan il-komitat sabiex d informazzjoni un niċċara xi punti illi eh, jistaw forsi għadhom mhux ċari. Qed fuq revizjoni ta' dik li marufa id-direttiva dwar tamir ta' radio, għet nitkelmu dwar il-valutazzjoni tal-impatt u l-proposta qed nitkellmu dwar settur illi jirrappreżenta produzzjoni ta' madwar 80 biljun euro. Bil-kriżi tnaqqas xi ftit dan l-ammont pal industrija oħra U s-soltu ikonna deficit ta' madwar 7 biljun euro fis-sena din id-direttiva hija direttiva ta' proġdit ġifri tistabilixxi rekwiżiti essenzjali u proċeduri sabiex nedefinixxu standards armonizzati jkun hemm konformità ma' rekwiżiti ta' direttiva kif ukoll responsabilità tal-produtturi, distributuri u sorveljanza tas-suq. Awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq. Diskussjoni li kellna fuq direttiva eżistenti waslet għal konklużjoni li m'hemmx kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati B'emerġenza però hemm aġġustamenti li hemm bżonn sabiex ikollna liġi aktar b'saħħitha u implementazzjoni aktar b'saħħitha. Il-proċess beda fl-2007 b'konsultazzjoni pubblika dwar il-kwistjonijiet li torbu reviżjoni u mbagħad studji ma' rappresentanti tal-istati membri, tal-produtturi, tal-konsumaturi, tal-korpi ta' standardizzazzjoni u l-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt beda fl-2010 fej bdiet konsultazzjoni pubblika ġdida fl-Ulju Settembru 2010 fuq l-alternattivi li tiġu konsidrati finalment il-proposta kienet adottata f'Ottubru 2012 mill komissjoni Il-kwistjonijiet prinċipali l-ewwel nett livell baxta ta' konformità Saru diversi proġetti sabxan kejlu livell ta' konformità u skont il-kategoriji ta' prodotti u periodi, il-livelli ta' konformità sostanzjali kienu madwar 28 u 56%. Iġifiri qed nitkellmu fuq ammonti baxxi. Kwistjonijiet marbuta ma' dan kienu jinvolvu il-traċċabilità limitata tal-prodott u anka kjarifiċi meħtieġa fuq definizzjoni tal-prodotti. Ovvjament, meta l-livelli ta' konformità ikunu tant mixin bil-mod dan jirrappreżenta situazzjoni ta' kompetizzjoni inġusta l dawk li mhumiex konformità mal-liġi meta ma' dawk li huma konformi u dan jista' jikkawża wkoll problemi marbuta ma' l-użu effiċjenti ta' l-ispettru tar-radju. Qasam ieħor illi kellu jiġi indirizzat jinkludi kjarifika ta' dispożizzjonijiet. Waħda mill-kjarifiċi illi tqajmet kienet titratta riċevituri illi kienu taħt lambit ambit oħrajn ma kienux. U din kienet kwistjoni illi seta toħloq problemi brabta ma l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni għaliex għanna wkoll direttiva oħra fuq kompetitività elettromagnetika f'xi każijiet kien hemm dubju fuq eh, rekwiżiti essenzjali jiġu applikati dawk tal-artiti jew dik ta' direttiva ta' kompatibilità elettromagnetika l-konklużjoni li ntlaħqet kienet illi l-ambitu l direttiva riveduta għandu tinvolvi biss tamir ta' radio b'kapaċitajiet ta' trasmissibilità. Iġveri transmitters ikollu f'ambitu riċevituri li jkunu dajfa ma jaqawx taħt l-istess ambitu. Barra minnek, dispożizzjonijiet amministrattivi wkoll kienu jitolbu kjarifiċi u finalment kwistjoni li tqajmet minn ħafna parteċipanti fil-diskussjoni kienet il-fatt il direttiva preżenti ma tinkludix dispożizzjonijiet illi jistaw jizguraw l-interoperabilità ta' tamir RTT ma' aċessorji. Eżempju ta' dan is uh, the subject of many discussions and questions. Waqasam ta' diskussjoni twila il-chargers tal-telefoni ċellulari. Din ma dawn ma kienux inklużi f'tertiva preċedenti. Qasam ieħor illi diskuss ostakli regolatori għall-introduzzjoni ta' tamir tar-radio Dan ukoll ġi diskuss u wassal għal konklużjoni li dal-kwistjonijiet jaqgħu barra l-ambitu ta' direttiva RTT dawn huma marbuta mal-armonizzazzjoni ta' allokazzjoni ta' spektrum u anka autorizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Għalda stant nitkellem hawnhekk fuq proċess differenti, diskussjoni differenti u liġi differenti involuti f'din f'dan qasam Valutazzjoni tal-impatt. Il-miri illi ġew identifikati. Tistaw tgħaddu għas slajd li miss. Ntejbu l-inforzar u l-konformità tad direttiva t-tieni li konna bażi legali b'saħħitha sabiex nipermettu l-implementazzjoni ta' rekwiżiti essenzjali u xanna namlu sabiex neħu l-ostakli regolazzjoni konnem iktar innovazzjoni. Issa, dwar l-ewel mira. L-azla mażula hija dik illi twassalna l-konformi ta' sħiħa ma' direttiva preżenti f'qafas legali ġdid. u li tippermettilna illi nintroduċu l-ekwiżit għal reġistrazzjoni ta' ċertu kategoriji speċifiċi ta' tamir. Meta ma x livellu li ta' konformita fu reġistru, nintaqa taħt eh, setat delegati l-Komissjoni mill-Parlament u l-Konsil, l-intenzjoni hawnhekk għax hija situazzjoni trid tevita li kollok leġislazzjoni awtomatika tat-tamir. Li rridu niksbu b'dan u li l-autoritajiet ta' sorveljanza tas-soħ ikunu dawk li jidentifikaw tamir li b'mod sistematiku ma jkunx konformi mal-liġi. Jek dan huwa l-każ, jek dan huwa l-każ l-Ewropa kollha, hemm bżonn titgħet inizjattiva. Eżempju jista' jkun, pereżempju, il-walkie-talkies eh, fl-istar li jitelfu il-tamir eh, mediku. Dan fuq l-ewwel mira, fuq tieni mira. Mira B. Xem propost fid-direttiva riveduta hija kjarifika ta' ċertu dispożizzjonijiet u simplifikazzjoni tal-obligi amministrattivi kif ukoll talba lil Parlament u l kunsil sabiex jagħtu lil Kommissjoni setta sabiex tiffaċilita l-implementazzjoni ta' direttiva fuq smaġodda bħal tamir fejn is-software jista' jibdel il-ħidma tat-tamir tar-radju u wkoll sabiex nindirizzaw l-interoperabilità brabta ma' tamir kif semmejt qabel. Kif ukoll il-transmitters ukoll jaqgħu taħt l-ambitu tad-direttiva. Finalment fuq mira ċe problemi identifikati ma jinvolvux l-ambitu ta' din id-direttiva u għal daqstant qed niproponu li nwaqfu punt ta' referenza għal licenzi xaġa li saret kif kol pjantazzjoni sabiex intejbu l-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet jew regolaturi u standardizzazzjoni ta' korpi ta' notifika. Kif ukoll l-implementazzjoni? Fuq il-proposta leġislattiva tibdil prinċipali l-ewwel qasam ta' tibdil huwa l-allinjament ma' għatfas leġislattiv ġdid b'rabta ma' definizzjonijiet kif ukoll obbligi ta' operaturi ekonomiċi għadak għandu xjaqsam modjus ta' konformità, valutazzjoni ta' konformità. U anka brabta mal-ambitu definizzjoni ġdida ta' tamir ta' radio inkluz zid. inkluż tamir illi wassal sinjali u li inkludu wkoll il-spektrum tar-radju. Il-qasam li jmiss illi għadda minn tibdin issibu f'artiklu 3 Artiklu 3 huwa bassar li inkludu possibilità li tilleġisla fuq interoperabilità ta' oċċessorji fil-qafas ta' direttiva l-ġdida artiklu 5 jiftaħ il possibilita ta' reġistrazzjoni imbagħad għandna xi kjarifika fir-rabta bejn din id-direttiva u l-liġi li titratta l-użu tal-spektrum tar-radio kif ukoll simplifikazzjoni ta' obbligi amministrattivi Finalment, allinjament ma' trattat tal-ħidma tal-Unjoni u talba għal seta ta' implementazzjoni il-insibu f'artiklu 8 paragrafu 3 u artiklu 10 paragrafu 9 u seta delegati brabta ma dak li għanna f'artiklu 3 paragrafu 2 progress tekniku, artiklu 3, paragrafu 3, li involvi kategoriji ta' tamir illi għandhom jidru identifikati, artiklu 4, paragrafu 2, dispożizzjonijiet dwar il-konformità ta' software marbut ma' tamir ta' radio, u artiklu 5, paragrafu 2, reġistrazzjoni ta' tamir ta' radio għal-rigward ċertu kategoriji. Fil-qosor, dam kienu l-punti prinċipali illi huma differenti meta mqabla ma' direttiva preżenti. Aħna ovvjament eh, lesti niprovdu spiegazzjonijiet aktar dettaljati fuq kolinkwa qasam tal-proposta u l nirrispondu mistoqsijiet tagħkom. Well, thank you very much indeed. I'm sorry we didn't. Grazzi ma kienx wisħin imma kien tajnuna kbira nifmu l-isfont wara l-proposta. Sinura Vajler u l-rapporter rapporter eżek jixtiequ jgħaddu mistoqsijiet għal xi għaxar minuti. Is-Sinura Vajler għal-reazzjoni inizjali tagħha. Grazzi. Jina minix eh, ċerta fuq se jkunu l-passi li jmiss. Id-dibattiti bejn il-gruppi għadu ma seħx u se jkollu jseħ ġara darba nkun ressaqt il-rapport tiegħi. Madana kollu politikament din hija xi ħaġa li hija kompletament ġdida ma mhux kompletament teknika laqqas dan iħalli ħafna effetti fuq iċ-ċittadini Ewropej li forse da ma ntebħux b'dan grazzi l kommissjoni għal sommarju illi tawna. Nista' ngħid lill kollegi li huma interessati fil-suġġett illi nista' nirkmandalhom li jħarsu lejn il-valutazzjoni tal-impatt u s-sommarju tal-istess valutazzjoni għaliex fih informazzjoni interessanti. Hija mhux daqshekk importanti politikament. U importanti jekk il-liġi stenti tiġi simplifikata għaliex l-iżviluppi teknoloġiċi kollhom jiġu inklużi u dan żgur japplika Għalija għal grupp tiegħi huwa importanti li l-konsumaturi u l-ħarsin tal-konsumaturi tkun priorità preċiżament għaliex ħafna prodotti jinsabu fuq is-suq u mumiex konformi u ma jkorrispondux għal regoli ta' konformità għal daqstant hemm bżonn li jiġu applikati standards differenti. Huwa importanti li kunu involuti organizzazzjoni ta' konsumaturi fis-segwitu u jiena nixtieq nara dak li rajna qabel ġifiri rapport mis supervizur ta' ħasin ta' data apparti minn ħarsin tal-konsumatur għandhom ikun xi ħaġa sempliċi ħafna. ċertu dispożizzjonijiet amministrattivi dubjużi, kien hemm regoli komplikati fil-passat li ma kinux meħtieġa li nix, immissa hemm bżonn immorru lil minn dan. Hemm żewġ oqsma fejn qatt għandna bżonn diskussjoni, u diskussjoni fit-tul, l-ewwel net il-kamp ta' applikazzjoni, jien għadni ma konkludejċ kent mur il-bodi. Proposta t-tini reġistrazzjoni. Vera li m'hemm bżonn tkun awtomatika, però bżonn nistaqsu ktar mistoqsi dwar dan. Ovvjament għandek xi assoċjazzjonijiet mill-industrija illi qed jimbuttaw ir-reġistrazzjoni. Imma aħna Xorta se jkollna bżonn insibu soluzzjoni bilanċata. Atti delegati il-Komissjoni tkellmi dwar dan jidherli aħna mhux awtomatikament kontra, ma rridu niżguraw illi dak li natu pala setat l-Stati membri nkun validu najdu dikjarazzjoni ta' konformità hawnhekk fit-traduzzjoni. Mżon niżguraw illi jkun hemm konsistenza ma' direttivi l-oħra li qed niddiskutu pereżempju Sinjura Rojtova għandha rapport illi wkoll jidħol dan il-qasam u mżon bżonn naraw x'inhu jiġri hawnhekk u direttiva fuq il-frekwenza tar-radju pereżempju xi ħaġa li trid tal-linja ruħa ma' dan. Għal daqstant informazzjoni iva inqas burokrazija naraw x'inni l-aħjar soluzzjoni, x'nuqqasijiet għanna mill-passat. Kollox ma kollox. Din hija ħaġa raġunevoli ħafna. Politikament, nistaw niksbu appoċ jekk ngħidu li produtturi għandhom jafsu iktar fuq sostenibilità aktar minn qabel u din hija bla dubju linja li nistgħu insegwu. Issa kulħadd qed isegwi telefoni ċellulari u kull tip ta' tamir mobli ieħor li jista' ma għax ta' dil kategorija, però jista' jkun hemm possibilità marbuta mal-frequency shortwave U dan jinkludi anka toothbrushes eh, li jaħdmu bl-elettriku per eżempju, dawn kollha ser jaqgħu ta' din id-direttiva riveduta, grazzi. Iva, nistenna bil-ħerqa għal eh, toothbrushes elettroniċi li jaħdmu bil-remote control. Fuq l-interoperabilità ta' chargers, Servanda Camp. Kamp, grazzi ħafna President. Nifhem perfettament li m'għandniex wisħin għad-dispożizzjoni tagħna. Dejjem ħsibt li eh, hawnhekk qed nitkellmu fuq ħaġa importanti ħafna, so interni ma jekk nħarsu lejn il-mod kif id-direttiva preżenti tiġi applikata, anka dak li joħroġ mal-valutazzjoni tal-impatt, nistaw naraw li l-affrit mux tant huma eh, sbieħ fil-rapport Vajler għanna naraw nresqux mistoqsijiet relevanti fuq il-karta li x-laffariet kif ma mixin mu mixjejn u su wahdini. Eh, waħdini. Issa sabiex nieħu punt mill-kommenti tas-Sinjura Weiler, hemm tliet kwistjonijiet li xtaqt inqajjem. L-ewwel il is-sistema ta' reġistrazzjoni. Forsi qed nirriskjaw li jkollna aktar burokrazija. U dan ovvjament ixxekkel l-benefiċċji ta' reġistrazzjoni inizjali, l-mistoqsija kienet din is-settini. Prodotti minn pajjiżi terzi. U l-mod kif dan ġi preżentat hawnhekk f'artiklu 6. Ma naħsbux li hawnhekk l-affarijiet huma ċari fuq kif prodotti minn pajjiżi terzi speċjalment minn barra l-Unjoni Ewropea, kif jaqgħu taħt eh, l-ambitu ta' din id-direttiva. Finalment, forsi komment fuq atti delegati u dawk ta' implementazzjoni minnaħat għana nasbu l-affarijiet jistgħu jisiru aktar sempliċi f'diversi oqsma. Ma naħsbux li hemm bżonni li konna atti delegati hawnhekk. taħt artiklu 42 u 52, eh, per eżempju, għanna dan dinija. Elezzjoni inizjali tiegħi. Sur Mendes. Il-bra fil-axija. Ġejt maħtur shadow rapporter, Maħajjajt ruħi tajjeb, kien hemm nuqqas ta' interess f'dan id-dossier u pala koordinatur is-servi isek landa taż ta' zibel Is-Sinjora Vajler qed tmexxi l-proċess jina nafu xulxin għal żmien twil għandi mistoqsija fuq il-memorandum ta' ftehim fuq Chargers. Smajt mis-sur Tajjan il-Kummissarju li fl-aħħar tax-xahar l-aħħar ta' dan ix-xahar ħajkun hemm phase out. U f'din id-direttiva nistgħu ninkludu dan jew il-Kummissjoni se tressa xi ħaġa oħra għaliex ħabbar li jew ħajkonna sistema fakultattiva pa' snin ta' qabel jew inkella se jippreżenta liġi illi tisforza illi dan isir. Dik kien il-mistoqsija Well, I'm not sure we have a lot of time for... Ma nafx għannix wisħin għal-mistoqsijiet dan l-istadju. Ma nafx is-surġeraw jista' xi rispondi f'minuta ma' żgur. Iktar tard jirrispondi fiktar dettal. Jina mandiġ dubju li s-Sinjura Vajler ħataqqat trimkien ix-Shadow Reporters, la mela kem jista' jkun. U s surġira jista' jistanka jiġi flaqqa ta' Shadow Reporters u niddiskutu dettalji f'dik l-okkażjoni. Tixtieq tagħmel kommenti ta' konklużjoni għax għandna kon prezentazzjoni oħra x'namlu. Nista' ntilkem sabiex talaq dis-sessjoni. Uh, uh, iva, grazzi ħafna. Mela, ma tantx kien hemm punti sodi li semmaw nisa nispjegaw iżjed bid dettall meta ikun faqtu dawn il-mistoqsijiet kollha fil-gwar tal-chargers tal-telefoni ċellulari. Iva f'din id-direttiva hija miftuħa l-preżentazzjoni ta' leġislazzjoni f'dan il-qasam jekk ikun hemm bżonn. Grazzi. Mela grazie ħafna. Ir-rapporta Sur Vajle Jim Nedi dan il-mod kien importanti dana din hija parti importanti tal-leġislazzjoni għas-suq intern u kontributi bħala shadow ta' huwa li għanna nħassu lejn il-kwistjoni tal-accessibilità għal illi ġi kopert mid-direttiva tal-servizzi universali li jiena għamilt meta kien hemm link eh, rabta ma' din il-direttiva flimkien ma' l-aċċessibilità mal-persuni b'disabilità u svantaġġati. Għanna nħarsu lejn dan ukoll. Grazzi ħafna. Il-kulħadd isal punt l-aħħar punt tal-dalodu u illi huwa li ċivu um, ehm, ikonna prestazzjoni dwar il-valutazzjoni tal analisi tal-unit tana tal-valutazzjoni tal-impatt dwar il-liġi komuni Ewropea dwar il-beħ. Għanna it-tim li kienet jaħdem fuq dan fuq din l-opinjoni għal-Komitat eh, tal-Komitat ta' servizzi legali u għandi il-Sinjura Ġapat, il-Sur Kreutzmann, il-Sur Rure, ma nasib li edha għonek jow u lanqas assessor Fox. Iza jiena kontent u nasab li Sinjura Ballon se prezenta l studio min se jiprezenta l-istudju? Sinjura Ballon hija magħrufa sew ma' dan il komitat -kom ħadmet sfi għal segretarjat tal komitat u issa qed tmexxi l-unit tal-valutazzjoni tal-impatt. U bekkina se nistidina biex tippreżenta l-konklużjonijiet ewlenin. Bil-permess tal-rapportez naħseb li nisaw naddu dritt tal-prezentazzjoni u imbagħad niksbu l-kummenti tagħkom iżjed tard. Naħseb li bekk dana jkun fil-qasam pubbliku u rapporters iżjed tard se jagħtuna idea kif se nsegwu il-punti fid-diskussjoni ta' wara u għalhekk is-Sinjura Baloni Kirschbok. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President u grazzi tal-opportunità illi jiena nista' nippreżenta Ix-xogħol tagħna fil-rigward tal-Kumitat tas-Suq Intern aħna ħdimna u għamilna l-istess prestazzjoni fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali iżda natu importanza kbira l-fatt li l-Kumitat tal-Imko kien il-Kumitat li talabna biex namlu dan ix-xogħol fl-ewwel post biex namlu l-health check in ġenerali b'enfasi fuq ċerti puntijiet fil-gwar tal-valutazzjoni eh, tal-impatt f'din il-proposta. Lan tana, lan ta' dan l-eżerċizzju huwa biex naraw jekk il-Kummissjoni ta' rendit eh, valutazzjoni tal-impatt illi bekk il-membri il tal-Parlament kif ukoll il-Konsilji tard jistaw jiksbu informazzjoni li l-ewwel net tkun utli mbagħad illi tista' toqgħod fuqha. Jiġifieri biex ikun hemm ġudizzju abbażi tal-evidenza f'din il-proposta. Jiena se nitkellem fil-qosor għax nafu li m'għandix ħin, jina se nirreferi għal karta tagħna għal dettalji għandi nispiega għalli aħna publikajna żewġ karti l-ewwel net ehm, l-arfin tagħna un mbagħad riċerka minn espert minn barra professur Kovac mill-Università ta' Ljubljana. Eh, eh, Saqsajni ċerti mistoqsijiet dwar xi aspetti tekniċi u użajna xogħol tiegħu bħala l-bażi tax xogħol tagħna u għalhekk publikajna dawn iż-żewġ karti mod mod separat iżda huma mres qudiemkom. Issa fil-gwar tal-konklużjonijiet tagħna in ġenerali jiena għandi ngħid li jekk taqra dan il-valutazzjoni tal-impatt fil-gwar ta' din il-proposta din hija waħda mill-aħjar proposti li rajna mill- mill-Komissjoni bil-nuqqasijiet kollha taħħa jekk tqabbilha mal-linji gwida tal-Kummissjoni fil-gwad tal-metodoloġija tal-abbozzar tal tal-valutazzjoni tal-impatt, eh, din il-valutazzjoni tal-impatt mhix ħażina eh, għandek definizjoni ċara, eh, hemm referenza għal konsulenzi li saru ma' kull min kien interessat u ħaġa tal ħagġeb fija wkoll koll il-kemm għandha stima ta' tal-benefiċċji possibbli tal-proposta. Għawnek eh, din hija kwalità tal-valutazzjoni tal-impatt iżda anki d-djufija tagħha għax id-djufija hawnhekk hija il-mod kif il-Kummissjoni użat id-data disponibbli jew id-data li ma kienx hemm biex, eh, biex tagħmel stima tal-benefiċċji u tal-ispejjeż. Jiena se nidħol fid-dettall hawnhekk għax dan huwa l-punt ċentrali tad-diskussjoni tagħna. Il-kunċett awleni li jintuża fil-valutazzjoni tal-impatt huwa l-ispejjeż ta' transazzjonijiet. Dina ġiet definita fil-valutazzjoni tal-impatt bħala limitata għal dawk l-ispejjeż illi għandhom xasbu direttament mal mal-beħ transkonfinali u li joħorġu mill-differenzi fil-liġijiet fil tal-kontrat fi transazzjonijiet kollha fil-bejħ B2B jew il-bejħ għal konsumaturi hemm l-ispejjeż eh, ta' transazzjonijiet. dawna jiġu ikkaġunati ġili jiġu ikkaġunati minħabba differenza fil-liġijiet involuti valuti fil-gwar tal-kontratt. Dana għandu juri l-ewwel net safejn dawn eh, eh, eh, xinuma dawn l-ispejjeż ta' transazzjonijiet u kif il-proposta għanda t-influenza dawn l-ispejjeż ta' transazzjoni għax dan u għalan li naqsu l-ispejjeż u nżidu l-benefiċċji. ta' sistema li tkun armonizzata jew parzjalment armonizzata. kwalunkwe sistema illi se tintroduċi se tkun għażla iżda se twassal għal żieda fl-ispejjeż ta' transazzjoni possibilment oħrajn milli jeżistu diġa. Allura importanti illi si bilanċ bejn l-ispejjeż ta' tranzazzjoni illi diġa jeżistu u dawk illi se jistu wara l-implementazzjoni ta' dan l-istrument il-Kummissjoni kif ħadmet fuq eh, dawn il-kalkoli. U dan huwa l-ofol tal din hija l-ofol tal-problema id-data illi intużaw fil-kalkoli ħadu minn tlet sorsi. L-ewwel net, l-isħarriġ tal-Eurobarometru u t-tnejn l-oħra huma limitati stħarriċ limitat li sar wieħed fil-bord tal-SMI e u eh, liħor fuq bord tal-EBTB. Dawn il-bordijiet mumiex rappresentanti tal-Unjoni Ewropea kollha. U jgħidlek hekk fid-dokument, dawn il-bordijiet kollha jagħtu indikazzjonijiet fl-istess direzzjoni ġifieri li l-ispejjeż ta' transazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' transkonfinali sa ċertu punt huma influenzati minn mid-differenzi mill-liġijiet kontrattwali f'postijiet differenti iżda sa fejn huma influenzati huwa impossibbli li tikkalkula l-istariġ tal-Eurobarometru jagħti jagħtu informazzjoni li huwa ta' valur oli iżda ma tistax tużom dan il-mod, ma tistax tieħu ehm, tieħu ehm, ehm, tieħu din informazzjoni minn min informazzjoni li t-nata jew minn fuq il-telefon jew inkella eh, informazzjoni vaga li ingħatat ma tistax tużaħ biex ikollok lista ta' ċifri biex tibbaża il-valutazzjoni tal-impatt tiegħek fuqhom. Mhuwiex aċċettabbli xjentifikament. Aħna wasalna għal din il-konklużjoni iżda maħniex waħedna f'dan għax kien hemm kritiċi enormi ta' din il-valutazzjoni tal-impatt minħabba din ir-raġuni. Umbat, it-tieni punt it-tieni mistoqsija tagħna kienet nista' nagħmlu aħjar minn hekk possibbli li konna kalkoli serji sodi tal-ispejjeż involuti aħna maħniex ekonomisti tlabna esperti barranin barra espert wieħed fil-liġi u f'ekonomika u fl-ekonomija u u għal tista' tejjeb il-metodu li jintuża mill komissjoni iżda fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jista' jagħtik formula soda li tista' tuża biex tikkalkola l-ispejjeż tat transazzjoni. Jiġifieri dak li se jagħtik il-formula eh, li nistgħu nużawha se żguri li se jieħu l premi ta' Nobel fl-ekonomija. Mela, hawnhekk għandna valutazzjoni tal-impatt tidher illi hija plawsibbli Tati indikazzjonijiet ċari u ftit uh, indikazzjonijiet kontra jeżistu illi din il-proposta tista tnaqqas l-ispejjeż fil beħ fil transkonfinali issa huwa impossibbli illi tikseb stima soda illi tista' toqgħod fuqha fil tal-benefiċċju tal-proposta. U nasab li l-Komissjoni kella tagħmel dan iżjed biċċar fil-valutazzjoni tal-impatt tagħha u set kella tajt illi id-data fil-fatt ma teżistix u ma kellix tagħmilha tabir ruħħa illi fil-fatt din id-data teżisti. Dawn huma konklużjonijiet tagħna jiena lesta nidħol iżjed fid-dettall fid-dialogu miegħek. Grazzi. Grazzi ħafna għal diskussjoni ċara tijak. Nilqa li sir xtatin ba skużani temmek u ħabib antik tal-komitat tana jina issa senati il-kelma li zoċ rapportez biex iwieġbu u kif huma marres u il tassjetjak Il-Signora Gerbħat l-ewel u mbati sur meħar u jekk il-rapporters l-oħra jitkellmu jew shadows jista' jitkellmu wara. Signora Gebhardt, grazzi ħafna. Sur President, Sinju, grazzi li Signora Berlon għal prezentazzjoni komprensiva tiegħek. Jiena kuntenta għax qed nara li s servizzi tal-Parlament jagħmlu xogħol daqshekk tajjeb u jiksbu anki eh, l-arfin ta' esperti minn barra meta jkun meħtieġ. Minn dak li qed tinna jider illi l-metodoloġija tal-Komissjoni Ewropea fil-valutazzjoni tal-impatt tagħha kienet aħjar minn mis-soltu. Tajjeb, iżda jiena għandi interess ikbar fir rigward tal kontenutu u l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni u fuq liema bażi jaslu għal dawn il-konklużjonijiet. U hemmhekk għandek waħda miż-żewġ partijiet li żiet importanti tal-argument tal-Kummissjoni fir rigward tal-din il-sistema il sistema firgwad tal-ispejjeż tal ta' transazzjoni li se jitnaqsu ħafna u bekk il-prodotti se jkunu iżjed irħas għal ċittadini tagħna. Mela, xi darba żguri li se jkun hemm Premju Nobel għal min jista' jispjegalna li ma x'inhuma l-ispejjeż tat transazzjoni uh, fir-realtà. Ta jiena nkun interessata li nara fil-valutazzjoni tal-impass tal-Kummissjoni tal impass tal kummissjoni fil fatt jiena ħat interess għax rajt li ħafna negozjanti laqas jistgħu jagħtu ehm, ċifra tal-ispejjeż ta' transazzjoni ta' transazzjonijiet tagħhom huma u bekk dan juri illi il-riżultati tal-Komissjoni huma fuq sisin li mhuma sodi xejn. It-tieni argument illi ju huwa ċar fil-karta huwa illi l-prezzi tal konsumaturi se jitnaqsu se jaqgħu jekk tħares lejn il-paġna wieħed u u tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni jekk tistgħu tagħmlu hekk jekk tħarsu lejn din il-paġna se taraw illi permezz ta' żieda fil-kompetizzjoni u minħabba żieda fil-kompetizzjoni tista' tara eh, tista' tistenna li se jkun hemm tnaqqis ta' bejn punt 0.4 sa punt 0.7 fit-tnaqqis. Dana tressa għal pal-argument biex biex eh, ikonna sistema ġdida kompletament, iżda jekk dana għal kas jena naħseb illi eh, mux muwa serju xej. Fil-paġna 26 nishtiqni nikwota unek mill-karta mis-servizzi tagħna informazzjoni minn dawn iż-żewġ sorsi l barometra u l-ieħor ma tispjegax x'kienu s-sorsi tagħhom u bekk wieħed jista' jkollu dubju raġonevoli fir-rigward tal-prevedimenti tal-Kummissjoni. ma jittieħedx in konsiderazzjoni wkoll il-fatt li diġà għandna direttiva ta' drittijiet tal-bniedem li diġà tarmonizza ħafna minn dan il-qasam u bekk eh, ħafna minn eh, dan il-qasam li l-Kummissjoni tixtieq ehm, eh, tirregola hawnhekk. Għanna punt fin-nofs bejn il-liġi nazzjonali u liġi Ewropea u peress li l-liġi tal-konsumaturi ma semmix għandek fil-fat tlet sistemi differenti. U bekkina għandi dan wasal biex jina verament għandi dubju tiegħi u nasab li għanna bżon għal-konsumaturi tagħna il-sigurezza legali kienem kien hemm punt ieħor iżgħid nara li qed jgħaddi l-ħin Jina xtaq nireferi għal smih tana tal-bira fil-gwad tal-transpozizjoni tal-direttiva tal-dritti tal-konsumaturi u dak li sar Mr. Feltzman u għal li l-izvantaċ fil-servizzi tal-tassu intern u għal l-eterogenita tal-liġi. Irrakomanda li għanna nimra għal iżiet armonizzazzjoni Mela, meta l-ispeċjalisti tagħna jgħidulna xi ħaġa bħal dan u eh, dan is-sinjur ma jiġix minn min organizzazzjoni eh, eh, soċjali demokratiku u bbażat fuq il-issu fil-fatt aħna għanna nsegwu dak li għajdinax u għet jgħidinna fuq is-suq u tkellem dwar l-opportunità tal-prodotti digitali għat memx bizzejiet liġi sviluppata fl-Istati Membri u bekk nistaw niksbu liġi in komuni Ewropea hawnhekk. U dik hija direzzjoni li jiena nirrakkomanda għal-Kumitat. Sir Maja, xtaqt tiżiġ puntiek joġbok? Peress li ma tantx hemm ħin fuq dan il-punt eh, il-President ehm, għamel sinjal brasu meta kienem kienu eh, meta tkellmu dwar l-armonizzazzjoni bisħeħ, iżda ma naħsibx li l-avukati fir-Renju Unit ikunu eh, ikunu ferħanin wis jekk nipprovaw narmonizzaw il-liġi tagħhom mal-liġi dwar il-beħ fl-Ewropa Allura rridu noqogħdu attenti hawnhekk. Ħaġa waħda li hija ċara hawnhekk hija segwenti li f'dan l-valutazzjoni tal-impatt li għandna quddiemna. naħseb illi tagħmilha ċara illi l-analiżi tal-Kummissjoni ma tistax ma tistax ehm, taċċettax mhix se tkun pratik ma tistax eh, tuża insew affarijiet ħallew affarijiet oħra barra illi kellhom ikunu hemmhekk ma nistawx nitolbu iżjed mill-Kommissjoni milli huwa disponibbli fil-fatt. Mela, huwa l-każ li l-ispejjeż ta' transazzjonijiet mod transkonfinali huma iżjed għoljien milli ġewwa l-frontiera speċjalment fil-gwad ta' tilmin, tilwim nafu, kulħadd jaf illi il-konsumaturi ma, jis, ma jaffordjawx jonfqu 200 euro fuq xi tilwim transkonfinali għal dawn il-proċeduri u għalhekk. Diġà hija idea tajba jekk ikonna eh, proċedura Ewropea għal għattalbit iż-żar jew xi ordni ta' pagament li tkun Ewropea jew xi ħaġa simili. Dawn l-unik kur raġuni l għaliex il-kumpaniji għandhom problema biex naqsu l-ispejjeż. Eh, Miex l-unika raġuni fil-fatt. Raġuni oħra hija minħabba determinazzjoni psikoloġika l-offerta ta' liġi għal beħin komuni se jkollha se tkun se tattirak jekk tara li s-sieħeb tiegħek se jagħmilha il-kwistjoni ma hawnhekk miex li l-konsumaturi ma jafux il-liġi, iżjed pertinenti hawnhekk huwa li l-bejjeħ ma jistax jixtri minn pajjiż ieħor u se nirrepeti hawnhekk. Ipprovaw din, morru online, idħol fl-internet taħt isem ieħor, speċjalment fl-istati membri, l-ġodda biex tixtri xi ħaġa u l bicċa l-kbira ssib li virtualment huwa impossibbli. Jekk għandna suq intern u għandna kumitat ta' suq intern li supposet jiftaħ ta' nisu, għanna ikonna il-provvista għanna ikonna l-offerti li siru kull imkien fi suq intern biex in-nis jistaw jixtru biss meta jkun possibbli li tixtri barra mill-pajjiż b'dan il-mod u mbagħad nistgħu nitkellmu dwar x'għandhom ikunu l-kondizzjonijiet u x'għandna nagħmlu f'rigward tal-ilmenti. Iżda l-ewwel ħaġa li għandha ssir hija ħaġa illi fil-fatt il-valutazzjoni tal-impatt hawnhekk tajn għax qed jgħidilna illi jekk taqta' l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet għal kumpaniji dan se jgħin peress li se jkun hemm iżjed offerti mod transkonfinali f'dan is-suq intern. Dik hija l-ewwel ħaġa u mbagħad wara nistgħu se jkun hemm ħafna żmien biex nitkellmu dwar affarijiet oħra. Jiena ma tkellimx dwar l-armonizzazzjoni bisħiħ, qed biss l-armonizzazzjoni jiena nerġa' lura għal dan il-punt iżjed tard Jina sem insejt eh, nilqa Sir Berlinget għal dan il-komitat li kien il-rapporter legali għal l-ewel komitat. L-ewel il-rapporter un-bati Sir Berlinger. Eh, jina nisma mill-shadows liħor, eh, l-oħrajn, Sir Kreutzmann jikħġbak. Grazzi l-armonizzazzjoni dejjem tkun affarijiet ħaġa tajba iżda il- il-problemi fil-dettalji rajna dan meta tħares lejn liema livell tal-armonizzazzjoni għanna nibdew minna l-ola e, livell li zjed bax minn hemm għanna nibdew e, livell oli il-konsumaturi n ma huma e, kontenti iżgħar zjed baxxi imbagħad għandna problemi bil-konsumaturi. Sur Majer kellem dwar il- problemi fil-liġi liġi komuni fil-beħ eh, tkun eh, eh, tkun ħaġa tajba kiku tkun aħjar tipprevedi fit-tul u tagħmel kontribuzzjoni għal dak li jissemmit mis-Sinjura Gebhardt iżjed armonizzazzjoni li it-tlestija ta' suq intern iżjed persuni li jixtru mod transkonfinali, l-inqas spess transazzjonali għal kumpaniji iżda fl-axar mill-axar hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fiduċja. Jekk trid tuża dawn affarijiet jew toqgħod lura u tajt le le le jiena nippreferi nixtri minn xi ħadd hawnhekk u jkolli l-garanzija tajba. Xi kummenti dwar il-valutazzjoni tal-impatt? Huwa ċar li l-Kummissjoni għamlet xogħla mod tajjeb, ħaġa tajba li nkunu nafuha din Ovvjament ma jistax ikollok eh, il-kwantità ta' kollox l-ispejjeż ta' transazzjonijiet iva eh, naqbel jekk għandek 0.0 xi ħaġa nisgħu ninsewwa. Iżda jekk din hija offerta biss għall-sistema naf li hemm riservi kbar fil ġermanja minn min kull naħa fil fatt iżda basta ħadd ma jiġi eh, infurzat li juża Din is-sistema eh, jaqbel li niprovawa. U tista' s-saxħaħ is-suq intern, jista' tista' tkun tajba għal konsumaturi. U anki jekk ma tistax ma jistax ikollok prezz ta' eh, minn tix tilab il-flus fuq dan, zgur li jaqbel li niprofa. Jek nħarsu lejja. leja ah, forsi solvi l-problemi li jem f'xi żewġ paġni eh, ċitħares lejn il-kodiċi ċivili kollha kemmi. Fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk il-problema hija lest biex tieħu riskju fuq xi ħaġa ġdida naħseb li l-kumpaniji fil-fatt se jkunu qed jissograw hawnhekk u mhux l-individwi. U għalhekk nasab li ikun tajjeb kieku nibdew naħdmu fuq dan. Mela, Edin tard, eh, allura għandkom titkellmu fil-qosor, dan huwa dinja dan huwa l-bidu tad-diskussjoni mhux it-tmiem. Grazzi ħafna kellim li mess. Signora Rule. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-servizzi u l-Parlament. Nittama li l-Kummissjoni eh, tieħu il-riżultati ta' dan, eh, tifhem il-konsekwenzi ta' dan illi għandha tkun iżjed eh, taħtem iżjed bir-reqqa. Ġili iwedunna kull ħaġa iżda mbagħad ir-riżultati ma mhumiex ta' livell oħli bizzejiet, għanna naħsbu bizzejiet serjetà mannix, mannix uh, inrawmu iżjed aspettattivi li mhumiex realistiċi għanna naqodu iżjed attenti f'kif naħdmu fil-valutazzjoni ta' impatti tal-impatt u anke fil-gwar tal-ispejjeż. Aħna għajna xettiċi ħafna illi din is-sistema li hija għażla fil-fatt se taħdem Aħna preferina kieku il-Komissjoni stenniet għal-direttiva għal-konsumaturi qabel ma ħad il-passi. Sir Berlinga bok tista' tatina indikazzjoni mill-perspettiva tiegħek mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali dwar ma l passi li jmiss hawnhekk. Grazzi. Tali tajtni l privileċ li nitkellem hawnhekk. Xtaqt ngħid ħaġa waħda biss Fil-Komitat Ġuri, il-kollega l jina, il-biraħ, ippreżentajna l-abbozz tar-rapport fuq il-qasam. Dan l-abbozz bazaruħu kol fuq il-valutazzjoni tal-impatt u bla dubju fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Ipproponejna numru qoli ta' emendi U għal daqstant, jekk naprova, jekk il-portaneġi approvat, il-test tal-Kummissjoni se jiġi mibdul drastikament. Minħabba l-fatt illi naħsbu li dan il-test fi ħafna difetti. Madan kollu aħna tinsegwu linja id-dettata minn sibijiet preċedenti minn naħa tal-plenarja u li maħsibijiet e, ġenun nikonkludu ne għanna nazlu l-istrument e, fakultattiv għalix l-armonizzazzjoni ġa ġiet mażula u nkisbet permezz ta' direttiva għal konsumaturi u bla dubju li din miex bizzejiet. Hija minima miex biżejjed. Illum il-ħarsin tal-konsumaturi fil-kummerċ transkonfinali hija f'livel baxx iwa f'rivell baxx għaliex qed nirlimitaw ruħna niddefendu dan biss u mhux qed noħolqu l-kundizzjonijiet għal aċċess wiesa tal-konsumaturi għal suq aktar wiesa illi jiżgura s sustanza ta' ġet ġifiri prezzijiet baxxi, kwalità għolja u offerti tajbin. Iġifiri, jekk aħna ma nsegux din il-linja u ma nagħmlux di distinzjoni, inkunu qed inħarsu xi ħaġa illi ma tistax tiżviluppa. Għal daqstant ridna nibdlu b'mod radikali t-test. U għatajjeb li aħna nżommu kuntat bej żewġ komitati sabiex ma nġbdux direzzjonijiet differenti. Joġobni xa nfassala ma din kollu għanna bżon dan il-kuntat sabiex it-tibdil li nistaw nintroduċu jizguraw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 Is-Sur Berlinger l-iktar l importanti hija din. Illimitajna l-ambitu biss għal eh, kontratti imbeda minn xoċin kontratti online għaliex bil inkludejna il-periodu ta' mesnin għal verifikar inkludejna mekkanizmu reali li għabbażi tijaw nistaw naraw xinu li l-aktar jaħdem. dan it-tibdil fundamentali jiġustifika ġa diskussjoni iktar dettaljata li ġdan fil-fat jibdel il-bazi ta' dak li qed nitħattu dwaru. Il-kalgoli ta' space ta' tranzizzjoni jekk nieħdu tranzazzjonijiet online huwa sostanzjalment differenti. L-ikbar problema tiegħi però b'dan rapport li għandu x'aqsam ma' proċedura jien kwota li għal kontrarju tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni problema ta' definizzjoni ma jinkludix xenarju illi deskrivi kif il-linna bażika tiġi żviluppata mingħajr azzjoni u l-Kummissjoni qiegħda twarrab l-idea li ma jsir xejn il bidu Nistana l din idea interessanti ma l-ispejs involupi fl-introduzzjoni mhumiex għab-benefiċċju ta' kulħadd kif nixtieq u tajjeb li l-Parlament janalizza dan jidil li dan kolli dependi fuq ki kem persuni jadottaw eh, l-alternativa. Mem lebda indikazzjoni hawnhekk ta' kemm hawn min ha jadotta dan u bekk jikseb it-faddil. Għaliex ħaġa miex attrenti. Fon qassiet mhux ċara nix indikazzjoni ċara tal-importanza relattiva tan-nuqqas ta' armonizzazzjoni fil-kondizjoniet kontratwali meta mqabla ma' kwistjoniet oħrajn li wieħed jiffaċċja f'transazzjoni transkonfinali. U kif kulħadd jaqbel, inkluża l-Kummissjoni, l-informazzjoni disponibbli f'dal qasam hija spekulattiva. Dawn huma punti raġonevoli u eh, nistennew s-smir x'temel niftakru meta preżentat il-rapport Steinmeier ma l-affarijiet issa ċerta affarijiet ma domx relevanti jina perswas illi il-rapporters se jindikaw tri, pero s-Sinjor Gebhardt għanda raġun. Il-ċentri ta' studi Ewropej jindikaw il-possibilità li konna liġijiet armonizzati fċertu oqsma, mux neċessarjament armonizzazzjoni sħiħa kienu għab għall-ekonomija u l-attività ekonomika. U poġġejna il-liġijiet armonizzati għal dritti ta' konsumatur mejda u s-sat implementati u dan għandu jkun il-bazi li fuq naraw hemm bżonn ċaġ ulterjuri u hemm alternattiva ċara l-idea illi eżaminajna jew qed tiġi eżaminajna ta' kuntratti għal tranzazzjoni online. Forse għanna nħarsu lejn eh, kontrat model l-spejjes involuti jista' jisir vot alternattiva l-idea li konna din il-liġi għal tranzazzjonijiet online għaliex il mudell kontrattwali jifoka biss fuq tranzazzjoniet online. Però din mhix xi ħaġa essenzjali dawn huma kummenti tiegħi bħala xedow rapportej u nittama li xedow rapportej solidu taw dan. Nirringrazzja l-Sinja Belmon l kulħadd illi segwa dibattitu sur Berlinger nistenna bil-rapporti jak u nil-taqaw issa l-ħar sessjoni l-lejla fit Tlita, Grazie ħafna.